Okay, okay. Okay, colleagues. Um... Jiena nittama li intkom kelkom uh, ebtala tajba fi xemx, rilassanti u straħtu xow, so, għax issa għanna laqa importanti u ansi ħarifa u koll sħiħa E, e, importanti u mimlija attività f'Settembru. Mela nil-għakom wara din il-btala. Jek mawx kommenti nadotta. I just been informed that there might be a slight problem with Polish, but um, that will be only for a, for a short, short time. As always, the, web, uh, the meeting is web streamed um, and paid. Il-laqa hija web streamed u minnajr karta. Il-laqa li miss se tkun Eh, nar it-tnejn il-5 ta' Settembru mal-ex komissari Potoċnik u Tajani. Illum għanna żewġ smieħijiet importanti ħafna. Nibdew bisur Foreċe u nilqa l-sur Peter Lakinan li huwa il-Viċi President tal-program eh, Sales and Marketing Kif intkom tafu, forreċa ġit if imwaqfa 18 sena ilu u bħalissa hija waħda mill-fornituri tal-partijiet awtomatiċi l-iktar importanti u din importanti ħafna għal smiħtana. Aħna konna programmajni fil- qabel il-btala u kien hemm xi problemi u għalhekk e, inti qiegħed l-lum. Issa aħna hawnhekk għadna fil-parti teknika u mhix tant fil-parti politika tas settur tal-vetturi. Nilqak u natik il-mikrofonu għal 10 minuti umbat eh, umbat nisimgħu minn il-kollegi. Grazzi. Eh, President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, signori, Jiena jisimni Peter Laken, jiena responsabli ta' sales u marketing fil-teknoloġiji eh, ta' kontroll tal-emissjoni tal-vetturi. Nishtiq nirringrazzja l-Kumitat EMIS tal-istinnuni għawnek biex nejnkom tiżviluppaw eh, l-arfin ta'kom fuq is-sistemi ta' kontroll tal-emissjonijiet. Pratikament it-teknoloġija u l-prodotti Eh, illi eh, huma inklużi f'dawn is-sistemi. Nibda billi nagħtikom xi ftit sfond fuq il-grupp tagħna foressi dina ġejt imwaqfa 18 eh, sena illu fi Franza u qiegħda tikber ħafna u biex isir waħda mill-iktar fornituri importanti fid-dinja. Aħna nitkellmu fuq il- postijiet, sistemi interni u l-teknoloġija ta' kontroll tal-emissjonijiet. E, Dawn it-tlet attivitajiet jiproponu teknoloġiji lightweight li kontribwixxu lil produtturi tal-vetturi, dawk li nadulhom OEMs, biex jinaqsu l-emissjonijiet u bekk ukoll biex innaqsu it-tisħin globali. Barra minn aħna eh, fuq qoddim biex natu trattament eh, tal-emissjonijiet biex innaqsu l-partikolat ta' NOx u anki sustanzi oħrajn eh, li huma ħżina għal saħħa umana. Fl-2015 il-grupp eh, aħna kellna fatturat ta' 19 miljun il-biljun ta' euro fil- parti kbira tagħhom kienet fuq il-kontroll tal-emissjonijiet. L-istrateġija tagħna kienet illi niżviluppaw il-footprint globali biex nespandu il-preżenza tagħna fil-Amerika ta' fuq u fil-swieq tal-Asja, speċjalment fiċ-Ċina, u biex inkunu nistgħu nakkompanjaw il-pjattaformi globali tal-OEMs. Bħala riżultat ta' da il-grupp issa għandu eh, il-xi 50% tal-beħ eh, fl-Europa, 30 fl-Amerika u l-kumplament fl-Azja. Il-grupp għandu kol eh, portafol tal-klienti tal pjuttost kbir, eh, iktar minn nofs il-produtturi ta' ta' ta', ta, ta, ta vetturi. L-ikbar eh, klient huwa Volkswagen u batan Renault Nissan u għanna oħrajn. F'dawn l-aħħar snin aħna iżidna eh, eh, eh, l-isforzi tagħna ta' teknoloġija u innovazzjoni b'mod partikolari fil-ekonomija tal-karburant u fil-kontroll tal-emissjonijiet. Aħna ninvestu xi biljun ta' euro kull sena fir-riċerka u l-iżvilupp u nħorġu b'xi ħames mit privativi kull sena u l-20% huma korrelati ma' ma trilqis ta' CO2 dal-emissjonijiet tossiċi. Forsija għandha wkoll 6,000 inġinier u 30 ċentri ta' riċerka u żvilupp fid-dinja kollha. Il-strateġija tal-teknoloġija tal-grupp eh, eh, għandha żewġ sfidi importanti għall-industrija il-mobilità sostenibbli fil-fokus fuq l-ekonomiji, fuq l-kontroll tal-emissjonijiet u anki il-cockpit tal-futur eh, b'enfasi fuq sikurezza, komdità u il-fat li nkunu kollha kollegati. Aħna illum se nitkellmu fuq it-teknoloġiji għal biex ikonna din il-mobilità sostenibbli għax il-fokus ta' din il ta' dan il-komitat huwa fuq l-ekonomija tal-karburantu fuq il-kontroll tal-missjonijiet. U għawt li illi aħna nidistingwu bejn iż-żewġ eh, fatturi. E L-ekonomija tal-karburanti hija interessanti għal konsumatura ħari u tnaqqas anki l-emissjonijiet ta' CO2, anki jekk eh, e CO2 mhuwiex eh, ma jniġġis propju mod tossiku, però jikontribwixxi għal tisħin globali u għal dastant din hija kwistjoni u problema eh, globali. Il-kontroll tal-emissjonijiet juża it-trattament tal-gassijiet tal-, -gassijiet, tal exhaust billi neħu l-emissjonijiet li huma ħżina saħħa. Il-kwalità tal-arja ġeneralment hija eh, kwistjoni lokali u kwistjoni tal-ibliet. U biex aħna nirsolvu dawn l-isfidi, it-teknoloġiji tagħna huma fukati fuq tliet oqsma. E, lightweight technologies, eh, ġestjoni tal-enerġija u il-kwalità tal-arja Jena se nitkellem fuq kull wieħed minnhom daw biex nuri kif jikontribwixxu għal żewġ għanijiet tal-ekonomija tal-karburant u tal-kontroll tal-emissjonijiet. L-ewwel net il-teknoloġiji lightweight. Dawn huma dejjem iktar importanti għal min jagħmel il-vetturi. 10 e, kg ta' pis f'vettura jistgħu innaqsu e, e, l-emissjonijiet b'gramma għal kull kilometru il-kumpanija tagħna nistgħu nofru eh, mit 100 kg ta' tnaqqis tal-pis eh, fil-produzzjoni tal-vettura eh, belli kunem materjali ġodda u arkitew strutturi ġodda fil-vettura. Fil-futur il- l-investiment tal-grupp tagħna fit-teknoloġiji kompożiti u mod partikolari l-produzzjoni ta' fibra għal eh, uh, karbonju uh, eh, jista' jwassal għal possibilitajiet ikbar li jwassal anke għal uh, benefiċċji fl-ambjent f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqqis ta' CO2, mbagħad il-ġestjoni tal-enerġija. Terz tal-enerġija prodotta mill-kombustjoni tal-karburanti tal hija mitlufa fil- fisħana billi nirkupraw din isħana u nerġaw nużawa per eżempju e, e, fil-kabina nistaw anki intejbu l-ekonomija tal-karbonant ġarajna e, titjib ta' xi seba' fil-mija fil-vetturi ibridi. U aħna natu din it-teknoloġija kemm lil Ford kif ukoll lil Hyundai u qed niżviluppaw ġenerazzjoni ġdida ta' prodotti li se jitrasformaw l-enerġija li tintilef hawnhekk fil-enerġija. Eh, eh, u għasma, għasma hija marbut ma' dan il komitati għal kwalità tal-arja. Emissjonijiet eh, jiddependu minn ħafna fatturi u dawn jinkludu il disin tal-motur, sistemi u l-kalibrazzjoni tal-motur stess. U aħna natu Eh, sistemi tal eh, eh, fil-diesel u anki fil-petrol, katalisti, sistemi SCR, eccetera. U aħna peress li aħna waħda mill-ikbar produtturi natu dawn il-prodotti fid-dinja kollha. Aħna ġatajna informazzjoni fuq dawn il-prodotti fil-risposti bil-miktub li batna l-komitat u intkom għandkom dawn risposti u dimkom eh, U nistaw nerġaw nitkelmu fuqom, pero eh, u importanti li tifmu li aħna natu modelli statiċi li ma jużawx software u darba ikunu eh, installati fil-vettura ma jistawx jiġu mibdula. L-evoluzzjoni ta' teknoloġiji E, ija dejjem għandha tirrispetta ir-regolamentazzjoni. U dina jgħak kienet ħagġa tajba għal kumpanija tagħna u aħna se nkomplu ninvestu biex niżviluppaw soluzzjonijiet e, ġodda biex intejbu il-prodotti tal klienti tagħna. E, anki irċevejna anke ħafna premi, premi u fuq teknoloġija tal-ekonomija tal-karbonju u anki mill-Assoċjazzjoni Ewropea għal teknoloġiji differenti. Nieqaf hawnhekk. E, e, e, dawn il-punti li għadni kif għattilkom nittama li tatkom kwadru ta dak li għanna eh, Issa jiena disponibli għal mistoqsijiet li tistaw tagħmluli u nittama l-informazzjoni li diġa tajna l-komitat bħala risposta għal mistoqsijiet kom u l-kontribuzzjoni ta'na tal-lum se jagħtu uh, eh, appoċ importanti għal komitat. Grazzi. Għanna zewċ rounds bħassoltu uh, eh, ta' mistoqsijiet u nibdew ħames minuti għal mistoqsija u, u risposta. Nibdew bil-rapporters. Grazzi, President. Ena kontent narġan narġenarakum l-ura wara l-vakanzi, grazzi anki sur lakin iħal kena bl-Ispanjol issa. Bħala esperti fit teknoloġiji il-kumpanija ta'kom u b'mod partikolari il-teknoloġiji li kontrollaw l-emissjonijiet, kif tagħmlu l evaluazzjoni tal-livell ta' esperti u l-livell tagħhom ta' kapacità, l-livell ta' risorsi fil komissjoni Ewropea fuq dak li għandu x'jaqsam ma' teknoloġiji biex tkunu tistaw tiżviluppaw, timplementaw u tevalwaw anki l-leġizlazzjoni li qed tiġi pubblikata f'dan il-qasam. Grazzi. Jekk fimt il-mistoqsija, inti qed tissaqsini kif jiena nevalwa ir-risorsi fil-Kummissjoni Ewropea. Din hija eh, mistoqsija diffiċli għalija jiena m'għandix kuntatti direttament mal-Kummissjoni eh, fuq dan il-qasam aħna nirringrazzjaw l-Kommissjoni Ewropea u anki l-gvernijiet nazjonali fuq ir-riċerka u l-iżvilupp li jatuna eh, fl-industrija. Nista' ngħidilkom hekk għandix biżejjed jew le risorsi, grazzi ħafna. Qabel il-konferma tal-autorizzazzjoni illi seħħet f'Settembru tal-2015 kelkom informazzjoni fuq l-użu ta' dawn it-teknoloġiji u dawn il-mekkanizmi u kien hemm xi indikazzjoni li kienu qegħdin jużati qed jiġu użati dawn it-teknoloġiji. Kontu entkom informati ta' daw u jekk le meta meta meta irċevejtu din din l-informazzjoni. E, Nishtiq niċċara nerġa' għal darbohra inti fuq li ma tip ta' teknoloġija qed titkellem. Aħna ma konniex informati fuq defeat devices. Hemm ħafna modelli statiċi li ma jużawx software għal daqstant aħna maħniex informati fuq dan it-tip ta' device. Però naturalment minn dak iż-żmien law interess illi kienem din l-kwistjoni, aħna bħal membri tal-pubbliku rajna eh, rajna il-gazzetti u, u rajna illi jeżistu dawn id-devices. U ma kienieċ ħaġa illi aħna nitrattaw teknoloġikament kull-jum, imma eh, nifmu illi dinja ħaġa li ġit permessa fil-passat. Allora, inti kont intkom kontu tafu illi kienu qed jiġużati dawn il-devices anki meta dana smajtu bih kelkom informazzjoni tiegħu meta kienet fil-istampa. Eh, u mill-lider però ma, ma kontux sorprizi intkom illi kienu jużati dawn il-defeat devices u xek. Le, mux ġust. Aħna dawn id-devices ma nużawomx fid-data tagħna. Għal daqstan taħe, aħna konna sorprizi. Eh, naħseb li kulħadd kien sorpriż meta eh, seħħet din il-kwistjoni eh, fl-Amerika. Issa għandi mistoqsija oħra. Intkom, inti tikkonsidera illi din it-tendenza f'dawn l-aħħar snin ta' tnaqis eh, tal-dimensjoni tal-muturi illi din hija ħaġa korrelata ma' tnaqis fl-emissjonijiet hemm korrelazzjoni inti qed titkellem fuq il-fatt li il-muturi se jkunu iżar u tnaqis tal-emissjonijiet. Iva, it-naqis tal-muturi iva jippermettu li kunem eh, konsum ħjar tal-karburanti għal dastant li kunem as emissjonijiet. Il-kellim li jmiss. Mr. Lakin for Grazzi, Sr. President, u grazzi Sr. Lekin tal-li ija tawn, grazzi tal-prezentazzjoni ċara tal-kumpanija ta'kom ta' xedin tamlu. Din kienet pjuttost impressionanti. Għandi xi mistoqsijiet sempliċi għal xaħat falek. L-ewwel net. Tqis illi teknoloġiji li intom tagħtu lill kumpaniji bħala parti eh, mill-magra tal-karozzi. Le, mhix parti mill magna tal-karozza. Aħna li nadru fuq u um, mad eh, dok li nsejħu l-om paratrade installations, ma domx jaqsmu mal-magna.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 Um, we've seen that uh, quite often uh, emission control uh, technology is being switched off when a car meta karazza ma tkunx qiegħda fil-laboratorju jew tkun f'kundizzjonijiet ta' temperaturi għoljin iżejjed jew baxxi iżejjed um, jintużaw ċerta teknoloġiji sabiex nevitaw mill-li kunem perikli fil-karozza, fil-magna tal-karozza. Għandkom itkom xie informazzjoni informazzjoni dwar alternativi li jista' jkun hemm għaliex jistgħu jintużaw devices Grazzi ta' dik il-mistoqsija. Aħna ma naħsbux illi il-teknoloġiji għandhom jiġu mitfija għal lebda raġuni, apparti dawk stipulati. Kienem partijiet oħra ta' sistemi illi jistaw jiġu um, tista' l xi ħsara minħabba kondizzjonijiet esterni, iżda milli nista' nifhem mhux il-partit li infornu aħna. Grazzi, kont ċar ħafna. Wet mill-affarijiet li intom tagħtu hija l-urea. Din tireġixxi mal-NOx, mal-gassiet NOx. X'tistgħu tgħidulna dwar dan? tank regolari tal-jurea. Kemm il-darba għandu bżon jinbidel? Nixa nibda billi nejt illi aħna għanna sistema katalitika nofru din sistema katalitika u din għandha bżonn l-ammonja biex taħdem u tista' tfornija b'żewġ modi differenti. Jew permezz ta' soluzzjoni li hija żewġ terzi ilma u terz ammonja. U din trid ftit ħin sabiex issir effettiva. u hemm ukoll sistemi alternattivi biex tkun effettiva. Is-sistema taħdem skont kemm ikun hemm eh, nox fl-arja, iktar ma hemm nox, iktar hemm bżonn ta' ammonja. Il-kwantitajiet injettati fil-exhaust line jiddependu fuq eh, l-amant li tiġi trattat u dan kollox dan kollu jiddependi fuq id-daqs tat-tank. Id-daqs tat-tank jiddetermina kemm il-darba inti trid terġa' timlih bis-soluzzjoni. Ovvjament dan jiddependi fuq eh, l-ammont ta' kilometri li tagħmel bil-karozza tiegħek. Iżda dan trid tagħmlu wara 100 km jew 10,000 km per eżempju biex tista' tina indikazzjoni. Nix nibda bil ngħid li aħna ma niprofdux dan it-tank tal-urea. Mhux wieħed mill-prodotti tagħna. Iżrajna tanki tal-urea minn li varjaw minn 8 litri sa 20 litru u kien hemm kumpaniji li qalu li jridu il-perjodu ta' refill illi jikkonċidi għal meta ikun hemm bżonn tagħmel eh, service tal-karozza. Aħna iżda eh, iżda jkollok ħadd ieħor illi jemmen illi dawn għandhom isiru f'intervall bidla jew refill ta' tankieti tissir f'perjodi bejn is-services. Ġifi kollox jiddependi fuq il-mudell u tip ta' karozza li jkollok. Grazzi ħafna. Qed nitgħallem ħaġa jew tnejn illum. Nix inkelmek iktar dwar in-nox. F'moħħi forsi nilka wieħed, iżda f'moħħi għandi ftit konfużjoni. Kif nistgħu nevitaw din is-sitwazzjoni bl-aħjar mod? Għandek il-gassi ta' fett serra, għandek il-nox eh, li hija emissjoni tossika. Tista tispjegali eżattament kif l-aħjar mod kif tnaqqas in-nox. Qed nitkellmu dwar sistema SCR din sissolvi l-problemi kollha. Kif nistgħu nsolvu l-problemi fil-settur tal-industrija tad-diesel? Grazzi. Dan itini l-opportunità illi nitkellem dwar dawn l-emissjonijiet. L-iktar iktar ma magna ma tkun effettiva, iktar ikun hemm emissjonijiet ta' NOx in the big magna ta' bangla diesel li kollok tkun magna effiċenti ħafna iżda jkollha iktar NOx. Biex niċċara d-diskors qed ngħidu illi in-NOx jolew u mbagħad hemm dan it-trade-off jekk hemm trade-off ċar tal-emissjonijiet wara it-trattament l-emissjonijiet ħajtuk fil-fatt dan ir-riżultat tara xi kumpaniji li deċidew illi jagħtu prijorità l benefiċċji tal-kumpaniji l-qas ta' CO2 in-nox imbagħad ikunu jridu jiġu trattati b'mod iżjed effettiv wara trattament mill kumpanija li tiddeċiedi li jkollha konsum ola. Il-mod ta' kif titratta in-nox naħseb dan diġà smajtuh biex inkun iċċarajt żgur id-diskors għandek xi wħud mill-gassijiet li l lura u jerġgħu jintsefaw fil-combustion chamber biex titbaxxa t-temperatura u jitnaqqas anke l-ammont ossiġnu fil-combustion chamber dan se naqqas awtomatikament il-NOx. Hemm modi differenti ta' kif dan l ġijar jisiru, mus noqgħod tħol fid-dettall ta' l ġijar li hemm differenza bejn high pressure u low pressure EGR eccetera, iżda l-innovazzjonijiet huma bosta u qegħdin jiġru wieħed wara liħor brata maġla ħafna. Għandek eh, possibilità ta' operazzjoni sal l-400 grat il-fuq minn dan ma jkunx jistgħu jgħaddu n-nox. Lilin imbagħad għandek it-tnaqqis ta' sistema SCR. Is-sistema SCR hija waħda effettiva ħafna iżda din taħdem biss għal temperaturi ta' 118 grad b'sistema ta' injezzjoni għal blu fil-fatt jew 120 grad b'sistema ta' injezzjoni diretta tal-gas temperaturi differenti jkollok bżonn l-NLT u l gr Għalla san biex titratta in-nox u għalli jkollok sistema LNT fil-fatt GR. Flimkien ma l-SCR, dawn is-sistemi jena nimmaġa inġinier minix, kull sistema għat rikjedi spazju u għamennu dan il kollok bżonn spazju apposta fil-karozza iva hija tweġiba huwa possibbli illi dan t-edu iżjed faċilment f'karozza kbira, f'karozza kbar iva għandek iżjed spazju u l-livell tal-emissjoni ġerment ħajkun ola. E għaliex għandek anki bżonn iżjed ta' din is-sistema f'karozza kbar minħabba l-emissjonijiet. L-aħħar mistoqsija inti qed li ċaqli għal vetturi iżar żiet l-effiċenza u naqqas il-konsum tal-karburant tista' minħabba l-magni iż-żar li qegħdin nibnu nbijaw fil-karozza. Tkien hemm ġida fin-nox. Jekk tagħmel karozza kbira b'magna żgħira ħajkollok ġenerazzjoni ola tan-nox qed tifranka l-flus iżda t-temperatura tal-kombustjoni bda tola u għal stant il-livelli ta' emissjonijiet tan nox sejrin jiżdiedu. Grazzi sur Paluzzi. Sì, grazie. Iva, grazie. Ħnaċ sa it-tweġiba malaj għal tlet mistoqsijiet li ġjar l lenti u l-SCR. Mela għandek impatt kbir fuq um, it-temperatura ma' brabta mal-ġjar. Issa, l t-tirċikla dawn l-emissjonijiet ta' tissolvi l-problema, inti titkellem dwar il-benefiċċji għal dioxidu tal-karbonju z mhux għan-noxes. Tista' li eżattament il-benefiċċji għan-noxes x'inhuma? Uh, let me just check I've understood the question. Ħanna nafhem ċil mistoqsija inti qed tistaqsi dwar l-IGR u jekk is-sistema għandix benefiċċji għall-IGR. IGR e ta' temperatura baxxa esterni. Aħna ma nfornux eh, sistemi iċjar. E Jina nista' nitkellem dwar is-sistemi. Fil-fatt li naħdmu fuqhom aħna sistemi tal-SCR waħda partikolari bl istem ta' SDS u l-Noxis fil-fatt ukoll. Jina naf li intom iġjar e ma tamlux, is-sistema tagħkom imma b'din il-bidla tat temperatura solvix il-problema tal-ġiħar li b'temperatura esterna baxxa ma jibqax jaħdem. Oh, okay, I, I, I understand what you're saying. Um, EGR, prime purpose of EGR. L-għan prinċipali tal-ġiħar fil-magnetizil u għalina għas il-livelli tan nox aħna man niprovdux dawn is-sistemi, niprovdu sistemi oħrajn bħal Linux Trap u l-SCR li għandhom ukoll lan li naqsu in-NOx. Iġifier naħseb tista' iva tajt illi jek taqqat Linux Trap u l-SCR li ġjar ma jkollok bżonnu. Iżda dan ma xnajdu ngħidu nipqa nibqa' ngħid li l-ġjar għandek bżonnu wkoll. Sempre la risposta la domanda numero 7, vuoi di għalm għal tweġiba mistoqsija numru sebban tam tajdu li tipprovdu standard ta' kwalità u ta' dawmin tal-prodotti tagħkom. X'inhi raġuni għal dan? X'inhi raġuni għal dan l standard differenti hemm differenza u impatt fuq il-rizultat? Right, thank you, yes. Um, I think the response we mentioned, we said over here was that um, It-tweġiba kienet jekk infanux prodotti ta' livelli ta' olja bizzejiet. Dan intom qed tajduh fil-fatt fit-tweġiba numru 7 jiena x'tat inkolna feżat differenza u l-impatti li kellhom fil-emissjonijiet. Okay. Okay. Sorry, what, I didn't, what is the question on the missions? Il-mistoqsija dwar l-emissjonijiet ġifieri x'inhi? Alla mm, domanda numero 7, puoi rispondere? Fit-tweġiba seba' tajdu li tiffornixxu standards differenti tal-durabilità tal-prodotti. Tistaqt iżjed dettall jekk hemm rabta bejn kwalitajiet differenti fil-fatt kontrolli. Issa l-mistoqsija tiegħek fimta, skużani. Għanna fornissu prodotti għas Amerikan, Ewropew, Brażiljan, Indjan, Ċinis Dawn is-swieq kollha għandhom regolamentazzjonijiet tal-emissjonijiet differenti għal dastan irridu infornixxu l-prodotti tajjeb assu tajjeb skont il-leġislazzjoni tal-emissjonijiet. Jaf ikollhom anke rekwiżiti differenti għad-durabilità tas-sistemi ta' emissjonijiet. Termini ta' kompetittività f'dan is-swieq jaf ikonna fornixxu prodotti b'rekwiżiti differenti, għas-swieq differenti. differenti il-tassi prinċipali għad differenza bejn il-differenzi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Hemm differenzi kbar fil-leġislazzjoni bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti u din tfisser li hemm speċifikazzjonijiet differenti li nirċievu mill-klijenti tagħna. Ma nafx hekk din tweġibx il-mistoqsija tiegħek. Grazzi. Sì, un'ultima domanda, eh, un'ultima domanda. Mistoqsija tal-aħħar Dan nitkellmu dwar l-esperjenza bis-sistema ta' kom ġewwa Copenhagen dwar il-heavy vehicles. Hemm differenza bejn il-heavy u l-light vehicles, bejn il-magni diesel fuq vetturi ta' daqs differenti, s-sistema ta' Copenhagen jista' jintuża fuq vetturi b'magni iżgħar. Iva, l-esperienza ta' Copenhagen waslet permezz ta' kumpanija startup li investejna fija sabiex nipruvaw għom. Kumpanija blisem Aminex. Huma waħlu Ammonia Storage Delivery System ASDS illi kellhom AdBlue SCR f'dawn il-basses tal-linja li kienu diġà bdew joperaw b'retrofitting għall-istant ġifiri għandek dan l adblu għandek l-sistema ASDS app li tistaw tniżlu fuq il-mobile tajdilkom eżattament il-beneficju il-sistema ASDS tat dan għamilni flimkien mal-belt ta' Copenhagen on Eminex din il din il-kumpanija startup qed wassal riżultati fil-fatt 70%. 70% tnaqqis tal-emissjonijiet tal- tal-linja fil-fat li qegħdin jaħdmu f'temperatura ta' barra baxxa ħafna. Għandek bżon ta' temperatura tal-exhaust ta' 180 grad. Is-sistema e ISDS iżda tibda taħdem minn 120 grad. Għal-istant, temperatura ferm iżjed baxxa. Nervenka. Yes, thank you. Äh, ich würde gerne Deutsch sprechen, wenn Sie das... Ivan, ich nitkellem bil-Ġermanis, jekk mhux problema. Titkellem dwar jurija fil-fatt, u jiena nixtieq nkun naf iżjed dwar xiġri meta t-tank ikun vojt u tibqa' suq xiġri. Thank you, Mr. Henkel, for the question. Grazzi, Sir Henkel, fil fat Naħseb inti għandek idea aħjar minn nita xiġri. Jiddependi mill-istrateġija tal-kumpanija tal-karozza. Ma għanna minn kontrollaw xiġri. L-ewwel kollok id-dawl xar fuq id-dashboard li tinforma lix-xofir li hemm bżonn jimla il tank bil-petrol. Jekk ma jtux il-petrol, il-magna taqa għall-lower performance mode illi ġiel li xufier illi eh, imur it-tijal petrol. Maħniex esperti iżda dwar l-strateġiji illi jinforzaw il-kumpaniji u jinkludu l-kumpaniji biex l-xufira tal-karozzi tagħhom għom jitwa l-petrol karozza mistoqsija oħra. Fil-riċerka tiegħek fl-R&D tagħkom. tajtu ma' problema ta' emissjonijiet differenti skont il-kwalità tad diesel fil-magna? Iva, grazie tal-mistoqsija teknika dwar il-performance tal-prodott tagħna f'termini ta' kwalità tad diesel. Nasta il-kwistjoni torbot iżjed mal ta fil-diesel. Mod parallel mal drattivi u regolamenti tal-emissjonijiet kien hemm anki buttatura lejn titjib tal-kwalità tal-karburant. Jekk il-karburant ma jkunx ta' kwalità olja diesel jew petrol, tan rajni anki f'pajjiżi barra L-Unjoni Ewropea kellna kwistjonijiet fiċ-Ċina fejn il-kwalità tal-karburant ħolqot problema bil-emissjonijiet, il-kwalità iva hija essenzjali. Għandek raġun tistaqsit il-mistoqsija. Din il-mistoqsija saqsejta għal li f'dan il-kumitat Dawn is-sistema qed nagħmlu jom, x'kważi xejn. meta jkollok karozza li ma tantx tinstaq Kif tista' tiżgura l-kwalità tal-standards tal-emissjoni tibqgħu tajbin iva dwar id-durabilità tas-sistema? Meta jinbeda proġett mal-klijenti tagħna jtuna speċifikazzjonijiet. Nibdew naraw ir-routing tas-sistemi ta' exhaust, it-temperaturi li qegħdin jippruvaw jaraw, l-omoġenità u d-durabilità. Rekwiżita tad durabilità Aħna mbagħad fl-imkien mal-klijenti tagħna nilqu il-kriterji ta' durabilità nittestjaw is-sistema testijiet aċċelerati biex naraw li jintlaħqu rekwiżiti. Il-numru ta' testijiet biex niverifikaw l-sistema. fil-fatt tilħaq il-talbiet tal-durabilta jekk għandi biżiet jien xi nagħmel mistoqsija oħra. Inti qed Semmejt fil-fat l-esperienza tiegħek l-Istati Uniti, apparti l-Ewropa, kif ukoll iċ-Ċina, l-Brażil u postijiet oħra. X'inhu bħala benchmark l-aħjar regolamentazzjoni u monitoraġġ ta' l-emissjonijiet? I would say um, I think it's no secret that um, Nasab huwa fatt magħruf li l-ewwel regolamentazzjoni fuq l-emissjonijiet ġiet introdotta f'Kalifornja u naħseb Kalifornja da minn ta' qoddim fil-Federessa. Iva diz tnejn forsi tlet mistoqsijiet għalik. L-ewwel mistoqsija fid-dawl anke tal-arfin tiegħek dwar is-suq taħseb li l-awtoritajiet injoraw is-sistema ta' f'trajsis s-sfinti li kien hemm indirizzar biżejjed tal-lakuni bejn riżultati fil-laboratorji u fit-triq kien hemm xeta wassalhom mal direzzjoni korretta. Inti nasab tixtieq inni nispekula fuq l-prestazzjoni tal autoritajt li m'iniex biss fiħsib nagħmel. Mela fit dawl anke minn meta ħarġet din informazzjoni kien hemm ħidma impressjonanti biex din il-lakuna titwaqqaf fil-fatt. Mela dwar l-arfin tiegħek ta' teknoloġija fuq il-vetturi u teknoloġija ġenerali inti taħseb li kien hemm sinjali fis-suq kien hemm għajdut fil-qasam dwar jekk kien hemm diskrepanzi jew le jekk għandhom xi indirizzati jew le. Naħseb ilu joħroġ biċ-ċar għal snin issa illi l-ewenet fil-fatta xar snin ilu dawn il-magni mobli li biex kejja l-emissjoniet ma kunux qas biss jeżistu ġifir dinja xaġa ġdida li tista' tħomjak u tara l-emissjonijiet fil-verità fuq it-triq minn meta nħolqu sar ħafna xogħol u kejl ta' emissjonijiet li jurew li eh, hija sitwazzjoni differenti u ti mhix ta' sorpriża, mhix ta' sorpriza l-ħadd li dan huwa minnu inti għad fil-rizultati tijak il-sistemi ta' kontrol tal-missjoni jistaw jgħadmu tajjeb għal kondizjoni eh, fl-Ewropa ġifiri memx għalfejn tnaqqas il- fil-fatt il- teknoloġija li l-in minn dawn il termin windows u l-exhaust systems. Aħna ma rajna l-ebda bżon li dan isir ma narawx sistema ta' missjonijiet li jaħdmu biha il-produtturi tal-karozzi. Kien hemm diġà ħafna diskussjonijiet fuq il-ġjal aħna dan ma nipproduttux u għal sant diffiċli nitkellem dwaru. Diffiċli nagħti raġuni biex dan nagħti ġustifikazzjoni biex jitneħħa. Mela fadar it-talħin jekk imur lura l-2017 forsi kemm dwar rekwizita 56 fl-opinjoni tijak Ir-regoli ġew infassla b'mod li s-suq u t-teknoloġija f'dak iż-żmien setgħu leħqu ir-rekwiżiti. Fl-2007 ma nasibx li konna involuti aħna fil-fatt li nista' ngħidu li meta tara kif regolamentazzjoni qiegħda tiġi mfassla naħseb anki bi proċess konsultattiv qiegħda ssir b'mod li jeta sfida fejn qed ngħidu il-livell ta' teknoloġija li għandna fejn u fejn naħsbu li teknoloġija sejra l qudiem għaliex din dejjem tevolvi. u dan mhux xenarju li ltqgħu miegħu biss fl-Ewropa, tiltqa' miegħu anki l-Amerika, speċjalment Kalifornja. Li għadha palmat minn ta' għoddim, m'għandix Kalifornja l-istandards li kellha 20 sen ilu dejjem jevolvu jitjiebu. Il-proċess li inti tipprova bih tara x'teknoloġija tista' titqiegħed għal dispożizzjoni u tara l-limiti x'inhu ma naħseb hija sistema tajba. Thank you very much. Uh, grazzi ħafna, Sr. President, u grazzi li sur Lekin tal-Ieta. Nixnejt illi meta naqra il- tweġibiet illi tajt tal-mistoqsib mill-miktub, nista' nifhem li intom tipproduġu ċerta affarijiet iżda ma tipproduġux pereżempju software u għalhekk ma tistgħux twieġbu fid-dettall, iżda tista' tina iktar eh, dettalji forsi għandkom tqisu il-dannu li jistaw jagħmlu s sistemi li intom ma tfornux per se l-karozza iżda li għandu x'jaqsmu l-affarijiet li tagħmlu intom. Ta' min tikkunsidraw danka għal finijiet ta' responsabilità. Grazzi ta' dik il-mistoqsija. Diffiċli twieġeb din il-mistoqsija b'mod sempliċi. Is-sistema ta' emissjonijiet fuq karozza li responsabilità ta' min jagħmel il-karozzi tal-min responsabbli tal-manifattura jiddependi fuq ħafna affarijiet fuq is-sistema ta' ġestjoni tal-arja, trattament tal-fuel, l-injezzjoni tal-arja, dawn l-affarijiet kollha. L-IGR kif għattint l-LT sistemi se jissar dawn kollha ma nfornu xaħna, iżda jridu jidu ġestiti fl-imkien bħala sistema waħda permezz dak li nifattura l-karozzi. Mhuwiex ir-responsabilità tagħna li ngħidu li min jimanifattura l-karozzi kif għandu jagħmel xogħlu. Aħna natu pariri fuq dawk il-partijiet illi aħna involuti fuqhom u ninsab ċert illi ħaddieħor il-kollegi tagħna l-voluti f'partit oħra tal-karozzi ser jagħtu il-pariri tagħhom. Il-responsabilità tagħna li nagħtu l-aħjar teknoloġiji għal dawk il-partijiet il infornu aħna. Nejdulhom kif, l-insaw nejdulhom kif jaħdmu iktar fuq il-biċċiet l-infornu aħna biex jifrankalhom ix-xogħol fuq partijiet oħra tal-karozza pereżempju. Iżda jkun ħażin illi ngħidulhom x'għandhom jagħmlu fuq il-parti tal-karti li m'għandhom m'għandniex kompetenza fuqhom. It-tieni mistoqsija. Inti diġa semmejt illi il-prodotti illi pajjiż differenti għandhom rekwiżiti differenti għal prodotti li tfornu intom. Tistgħu tgħidulna ġifferenzi jkun hemm li kieku tfornu l-prodotti li palissa tagħtu lill-Istati Uniti fl-Ewropa dan jgħinna forsi anke l-protezzjoni tal-magna għaliex emissjonijiet olja jagħmlu ħsara lill magna tal-karozza barra kollox u forsi nkunu nistgħu nevitaw dan jekk tibdew tfornu l-affarijiet li intom tfornu lill-Istati Uniti li tikkumpara s-sistemi tal-Europa u tal-Istati Uniti biex dejjem idea sajba għaliex dan għax is-sistemi maħsuba biex isegwu regoli li hemm fiż-żewġ kontinenti differenti. Ir-rekwiżiti iżda li qed jiġi żviluppati fl-Ewropa ser iġibuna pari passu ma l-Istat Uniti, għalek sir ikonna l-istess affarijiet illi ehm, sir ikonna fil-futur l-istess affarijiet li hemm fl-Istat Uniti. U iva, dan ser jgħin u ser eh, wasal għal-ambjent iktar nadif. Grazzi, kellim għal-imess. Smajna minn għand ħafna kollegi waqt eh, smih ieħor dwar teknologi u l-emissjonijiet NOx. Dan qed semmejtu int iżda għattilna tilna li xorta nistgħu insegu ma' leġislazzjoni dwar il-gassijiet NOx fil-Unjoni Ewropea. Ser il-teknoloġija l-ġdida, kif il-teknoloġija l-ġdida tista' telimina l-emissjonijiet u uh, il-gassijiet effett serra dan huwa titlu ta' konferenza li inti ser tkun qed tipparteċipa fiha. Tista' għalhekk it-tina ftit informazzjoni dawn it-teknoloġi, dal-karozzi l-ġodda illi, dal-karozzi l-ġodda li għandhom diġà l kapaċità illi jilqaw il-rati mitluba li jistgħu jsegwu ma' NOx mal-regolamenti diġa li tan-NOX ifisser li sistemi t-fornin twampar li għadhom rilevanti. għedz tal-li tajtni l-opportunità li nirreklama din dan l-avveniment. Aħna għanna kumpani startup li sem tal-Aminex u għed nipruvaw nimbuttaw din it-teknoloġija ġodda li aħna nemnu li eh, għanna nofru l-aħjar għazliet bl-aħjar teknoloġiji li l-kollegi tagħna. Mat fidejhom jekk il-klienti tagħna jażlux dak il nofru l aħna kella għażl oħra. B'dan il-mod qed introduċu l-ammonja fis-sistemi eh, forma ta' gass. Meta l-ammonja tiġi eh, saħna sa ċertu temperatura ssir gass u b'dan il-mod tkun qed taħdem mod iktar effettiv u b'mod iktar maġġel minn flok eh, minn sistema tal-urea illi għanda eh, sistema ta' l-ammonium ħallat mal-ilma. Aħna nemnu li dini għazla li nistaw nofru il-klienti tagħna illi jsir innaqqas l-emissjoniet ta' NOx. Għalek eh, li inti tażel bejn gasit NOx u dius tal-karbonju, eh, mandux jaqsama dan kollu tejt. Meta li regoli termodinamiċi, tara illi, illi meta jkollok iktar effiċenza fil-magna ser jkollok iktar gas emissjoni ta' gassijiet NOx. Għaliex inti eh, jekk inti qed taħli eh, inqas karbonju qed tkun iktar effiċenti fil-kemm qed taħli dioċid tal-karbonju inti toħloq ħafna sħana li jwassal għal eċċess ta' ossiġnu dak li qed nippruvaw namlu aħna huwa li namlu decoupling qabel il-gas qabel il eh, joħroġ mill-pipe tal-exhaust. SCR huwa wieħed mill-iktar effiċenti apparti l-LNT. Ġifiri intom tgħidu li jekk nużaw l-SCR dan il-dilazla bej il-CO2 u NOx mhux ser kolok għalfejn tagħmlu. Tkun qed taħdem li se jaffetwa fuq dak li qed isir jiġri fil-magna, mhux dak li joħroġ mill-pipe tal-exhaust iżda. Kif in il-leġislazzjoni bħalissa hemm limiti legali li jridu eh, jintlaħqu. Ikun interessanti li nsiru nafu x'tip ta' talbiet intom tirċivu mant mini manifattura dawn jippruvaw jeliminaw tal emissjonijiet u kol jom inkella jisaqsukom sabiex tipprovdu komponenti illi sempliċement jilħqu il-limitu legali. Meta niltaqgħu mal-klijenti tagħna aħna nsaqshom x'inhu huma l-miri tagħhom u l-miri ħajkunu differenti skont il-pajjiż li jkunu qed joperaw fih. Il-limitu legali l ewwel ħaġa li inħarsu lejha ovvjament. Mbagħad tkellmu magħhom biex naraw kif ser, kif ser inkunu konformi mal-liġi. Sa ħafna drabi huma eh, il-kumpani jimmiraw illi imorru iktar li kollhom emissjonijiet iktar baxxi mill-limiti legali biex itkollhom ċerta sigurtà mhux ikunu eżatt mal-limitu normalment il-kumpaniji kunu rridu li jkollhom teknoloġija li twassolhom għal limitu iktar l-isfel mill-limitu legali. Intom qed tgħidu intom qed tgħidu illi allura kumpaniji jimportom dejjem jippruvaw jagħmlu naqra inqas kulam jmetu naqra inqas minħabba żbalji fil fil-kejl. Mhux eżattament, għax inti titqis żona ta' kejl. U dan diġà jkun ikkonsidrat. Issa Sinjora Evi. Grazzi, ser nitkellem bit-Taljan. Buongiorno. Lodwa tajba. Jinsan eh, norbot mal-axar mistoqsija. Mistoqsija illi qed nagħmilha lil ħafna xieda hawnhekk. U dan għandu x'jaqsam ma' l-aspetti tekniċi rigward il-konformità. Din hija mistoqsija teknika iżda qed issir qed tiġi mwiġba dejjem mod iktar u iktar politiku. Hemm ġustifikazzjonijiet Hemm ġustifikazzjonijiet tekniċi għal konformità. Okay, th thanks, thanks for the question. Um, Grazzi tal-mistoqsija. Meta tsejt li tkollok livell iktar baxx minn dak regolatorju, smajt minant nies oħra fi eh, smih ieħor li huma jixtiequ illi eh, jikunu iktar ikollhom emissur iktar baxxi sabiex ikollhom iktar flessibilità iżda forsi il-mhux eh, dejjem jilqu lan tagħhom. Mhux dej jew mhux dejjem jirnexxem jilqu lan tagħhom fil-skeda li jkollna disponibbli. x'ġej x'ter jiġri wara Euro 60, ser ikun hemm Euro 7, Euro 8. It-teknoloġija li nkollu tevolvi pass wara pass. U regolamentazzjoni qed imbotta t-teknoloġija biex tevolvi. Kulħadd qed jipprova jara kif jista' jaħdem b'mod aħjar. Ma nafx hekk hekk il-mistoqsija tiegħek. għandi l-opinjoni personali tiegħi dwar dak li għadek kifet. Mistoqsija oħra rigward il-karozzi eh, b'ċilindri żgħar. Inti qed qabel li dawn jipproduċu inqas eh, CO2 iżda nixtieq insaqsikom huwa possibbli tuża teknoloġija waħda sabiex tnaqqas dawn it-tip ta' mizzjonijiet sabiex eh, nibqaw mal limit Jan kalla bil-fors trid tuża it-tliet teknoloġija kolla, it-tliet teknoloġija li spjegajtilna qabel. U kwistjoni u mistoqsija dwar il-prezz ta' din it-teknoloġija. L-ispiża ta' din it-teknoloġija. Għandek idea kemm dan it-teknoloġiji ħallu impatt fuq il-prezz tal-vettura. Jekk it-teknoloġija tagħkom ġdida illi għada qed tinħadem tista' tiġi offruta b'prezz eh, kompetittiv meta mqabbel ma' teknoloġija tiġi applikati sissa. Mbagħad mistoqsija tal-aħħar jekk tkun tfadal il-ħin. Okay, um, first of all, thank you uh, for the question on, on technology. Uh, as I said earlier, I don't... Grazie ta' dik il-mistoqsija. Ma naħsibx li teknoloġija waħda hija suffiċenti. Ser ikollna bżonn taħlita ta' teknoloġiji. Ser ikollna bżonn PGR, eh, CR u Linux taħlita ta' dawn it-tlieta u dan minħabba li tgħadmu fi tliet ehm, livelli u temperaturi differenti dawn it-tlieta kollha ser ikunu meħtieġa fil-futur x'iktarx. Issa, rigward it-teknoloġija li tkellem dwarha qabel, it-teknoloġija ISTS, e din hija teknoloġija ġdida. Għadda tiġi sviluppata, qed naħdmu fuqha tindaħlu fis-suq issa u trid tkun kompetittiva bħala teknoloġikament ma' teknoloġija AdBlue. U dak li qed ippruvaw nagħmlu jkunu kompetittivi meta mqabbla ma' teknoloġiji li ġa jeżistu. Iżda qed blu ila tiġi prodotta eh, għal diversi snin, għallu għanda dak il-vantaġġ aħna għandna kif tejna l-produzzjoni. Dik hija sfida li ser nitlu għal jażda. Mistoqsija oħra. U rigward it-teknoloġi li se jiġużati illum il-ġurnata sabiex nagħmlu retrofitting tal-karozzi li diġa qegħdin fit-toroq tagħna, diġa qed jiċċirkolaw u li wkoll iridu jkunu konformi mal-leġislazzjoni u nittamaw illi dan il-mod ikollna arja li nistaw li ikon għalli li ma tamlinix ħsara. Mistoqsija tajba ħafna għalix fil-karozzi hemm ħafna tniġis, <coughs> anzi fil-bliet hemm ħafna tniġis. Fil-każ ta' Copenhagen aħna ma nix katalist, iżda bidilna is-sistema ta' doza. Issa qed nintroduċu l-ammonja bħala gas iż-żarbija ta' sistema żaminja pjuttost l-istess. Meta toħloq karozza huwa diffiċli ħafna li wara id-daħal teknoloġija daħal, id-daħal kataliz ġdid jew inkella tank tal-irea, dan huwa partikolarment diffiċli fil-każ tal-karozza l-passiġġieri. Grazzi ħafna nimxu għat-tieni round, 3 minut, 3 minuti għal kulħadd is bis-Sur Valet. Grazzi ħafna, Sulejken, Grazzi ħafna ta' spjegazzjonijiet ċari tiegħek. Eh, nitkellmu dwar suġġett tekniku ħafna iżda qed jirnex il informazzjoni eh, eh, b'mod sempliċi u ċara. inti qed tgħid li t-teknoloġija qiegħda hemm sabiex neliminaw l-emissjonijiet NOx fi perjodu għassir U x'hekk qed tgħid iva l-affarijiet qed jimxu pass maġġel ħafna meta tirreferi għal teknoloġija ġodda, eh, il-teknoloġiji ġodda pal sts eh, Din is-sistema bl-STS jistgħu tnaqsu l-emissju ta' NOx b'70% f'periodu qasir dan ifisser l 2020 Nistgħu nassumu b'mod realistiku li l-emissjoni ta' NOx ser eh, neħelsu minnhom. <laughs> Tajja ikunu ottimisti. Naseb li mixin fil- fid tajjeb tajba. Iżda nix insemmi l kas tiegħi fejn semmejt il-xarabank li qed jaħdmu b'dawn is-sistemi e, u krem l-taqqisa 70% dan sar minħabba li jgħatmu temperaturi baxxi u għal distanzi osra. Iżda xi kultant iżda iżda l u huma differenti għal vetturi differenti f'każijiet oħra f'karzjona tal-STS pal eżempju eh, tibda taħdem l-STS meta tilħaq il-temperatura ta' 120 grad u l-STS jibda jaħdem f'temperaturi differenti u dan irridu nqisuh nistgħu u livell ta' emissjoni ta' 0% irridu nqisu il-particulates dawn irridu nqisu l-emissjoni tal-particulates aħna neħejna xiren ta' eluf ta' eh, ta' mill-atmosfera minn dun traduċejna l-filter tal-particulates fl-2001. Mistoqsijat jgħi meta tittaqqa daw teknoloġiji kollha li semmejt fl-imkien Palinox Trap u CSCR. Meta taqqa dawn kollha fl-imkien ser jibqa' jkun possibbli u jisir jibqa' jkun ta' profitt ekonomikament li tipproduċi ta' teknoloġiji. U sir jibqa' effettiv il-prezz tal-magni tad tal-diesel jekk iri kollom jintroduċu dawn is-sistemi li tkun ċirkola ġodda. It-tweġiba hija iva, il-prezz ser jibqa' eh, kompetittiv, ma jibqax kompetittiv għal karot iż-żar ħafna minħabba fekk m'hemmx minħabba fekk m'hemmx karot iż-żar bli kollom magna diesel. Nixtieq insaqsi għaliex ċerta servizzi bħal butek mhumiex disponibbli ehm, fil-magni fil-poppi tal-gas. Dik mistoqsija mhux li qed tistaqsija, iżda min forni il-karburant. Sur dans. Grazzi ħafna tal-tweġibit tiegħek. Int m'intix l-ewwel wieħed li tgħid illi taħlita ta' teknoloġiji differenti jista' jwassal għal tnaqqis tal, emissjonijiet tal- gassi tal-magni eh, diesel. Iżda nixen saqsi li ma naf blabda kumpanija li jużaw it let teknoloġiji kollha f'daqqa għaliex dan minħabba l sps jew minħabba li forsi leġislazzjoni miex eh, b'saħħitha bizzejiet. U dan jagħti l-flessibilità l-kumpaniji biex jevitaw milli idaħlu teknoloġiji kollha. Grazie. Għaliex ma rajniex il-kombinazzjoni ġa il-lum ta' tlet teknoloġiji, jien naħseb li hemm iktar minn raġuni waħda, l għonet il-leġiżlazzjoni e, irridu naraw e, irridu namlu biex nirrispettaw l-legislazzjoni nibqaw kompetitivi. U ħafna problemi e, għadam miex kompetitiv da' skem kienet specialment għal zar il- eh, eh, jien naħseb li fil-futur il-vetturizzar se jużaw iktar eh, gazolin mill-li kienu fil-moddi. Però hemm risposta oħra nistgħu ngħidu l-teknoloġija mhix qudiem li ġiar ma tindix taqsam mal-prodotti tisir dejjem iktar komplikata, tiddum iktar qed inżidu l-cooling biex tkun ikollha aktar effettività qed itkellmu fuq il-IGR ta' pressjoni olja manki għal hemm IGR ta' pressjoni bassa, anke hawnhekk it-teknoloġija mhix qudiem. Hija kwestjoni ta' teknoloġija u leġislazzjoni li qegħdin jimxu flimkien. Inti għat li il-kompetittività tal-teknoloġija jfisser li karozzi żgħar mm, ma jkunux kompetitivi jekk ikunu diesel fil-futur. U inti għat qabel ukoll il-kwistjoni tal-konformità hija neċessarja biex inkunu nistaw ninkludu anki diskrepanza tal-miżura, tal-measurement. U għan propju neċessarju dan miex eh, forsi iktar għawija bħala fattur mill-dik tal-leġizlazzjoni. Mill għax l-envelop huwa wiesa ħafna. Ejba, grazzi, 2.1 fattur ta' konformità. Jena naħseb illi meta najdu 2.1 nifisser qed namlu paragun bejn dak li jista jitqis f'ħafna kondizjonijiet ta' sewqan u, u dak li jista jiġi imkejjel im kondizjoni ta' laboratorju. Jien għasab li dan il-2.1 hija tendenza ġenerali biex innaqsu l-emissjoniet, kien ħarsu lejn il-passat, kien hemm tendenza ġenerali biex innaqsu l-emissjoniet. 2.1 dawk il-vetur li għandhom dan il-fattur se jkollhom dejjem iktar emissjonijiet baxxi Forsi il-problema verament hija jekk aħniex qed nimxu biżejjed b'mod avanzat fit-teknoloġiji. Għax eh, anki fil-Stati Uniti, eh, ġa semmejt il-Kalifornja, eh, hemm tnaqqis tal-missjoniet li ma ħafna iktar għoljien minn dawk li huma llum U il-problema hija e aħniex din nimxu bl-istess mod, bl-istess rata. Inti grazzi qed tina risposti preċizi u ħafna akronimi. F Situazzjoni ideali jista' jkollna kombinazzjoni ta' tliet elementi tlieta kollha kemm huma. E- inti anki eh, responsabbli għal marketing għal dastant l-istrateġija importanti, però forsi mhuwiex interess tagħkom li dawn tliet komponenti eh, daħlun kollha flimkien. Għaliex dan allora fisser li għet inkludu anki l-kompetitu, il kompetizjoni U dana xinu għal interess li għet introduċi vettura ideali. Grazzi. Għal emissioni zero. Aħna il-raġunament tagħna huwa li nżidu l-kwalità u l-performance tagħhom. Dan huwa l-iskop tagħna kwalunkwe ħaġa li nistgħu nagħmlu biex intejbu l-kwalità tal-arja e, hija ġusta. Aħna ninvestu ħafna flus biex intejbu l-kwalità u l-arja. U veru, biex inkunu nistaw nkomplu ninvestu rridu namlu profit biex inkunu nistaw imbijaw e, prodotti tagħna bla dubju. Però ma nasibx li huwa ġust li ngħidu li aħna interessati illi il-prodotti tagħna jimxu qudiem li ma nħarsux lejn soluzzjonijiet oħrajn. Jekk l-industrija automobilistika ma tistax tilqa il-ħtiġiet ta' soċjetà u tal-pubbliku, allora huma se jkollhom problema u se jkollhom problema anke aħna wkoll. Għal daqstant l-interess tagħna huwa li naslu għal soluzzjon għall aħjar soluzzjoni l-aktar kmini possibbli. Aħna ma nagħmlux jiġi uh, illum imma naħseb li l-ġijar ħaġa tajba għal dawn il-vetturi u ma naħsibx li l-ġijar waħda hija biżejjed u għal daqstant hemm opportunità li aħna nkunu nistgħu nbiegħu prodotti tagħna parallelament ma' prodotti oħrajn. Iva din hija ċara bħala risposta, però il-mistoqsija tiegħi hija din illi fil-prassi intkom għandkom kooperazzjoni bejn l-ġijar u sistemi tagħkom biex nkunu nistgħu nilħu l-optimum edkom edin tfittxu, edin tamlu b'mod biex jissibu soluzzjoni ideali, bħala prinċipju eh, dinja ħaġa li hija l-interess tal-produtturi tal-vetturi. Hemm konsorzju bejn partijiet differenti biex nkunu jistgħu jistudjaw x'jista' jsir iktar bħala eżerċizzju ta' riċerka. Aħna iva ħadna sem f'dawn il- eh, problemi fil-passat. ċal de Grazie ħafna. L-għonet nirringrazzjak tal-li Copenhagen issi aktar, saret iktar uh, nadifa grazzi għall isforzi tijak. E, Fil-komitat, aħna tkellimna ħafna fuq il il mindu. Intkom, meta e, kelkom l-informazzjoni fuq teknoloġija tal-dawn il-buses, l-industrija taf li teżisti din l-alternativa għal-buses u ma interessati jew propju intkom il l-kumpanija ta'kom li qed tippruvaw tiżviluppaw din it-teknoloġija. Tifhem għal mistoqsija Iva, grazzi, mistoqsija tajba. Ah, grazzi anke li tini l-opportunità nkun nista' nitkellem fuq dawn. Eh, din il eh, hija kumpanija startup eh, minn għalija fl-2007 u fl-2006 bdejnija. Hija teknoloġija ġdida, għadha ma żviluppax kompletament. U qed namlu Aminix e, e, e, tamil dan l-eżerċizzju ta' retrofit Copenhagen u biex turi li il-teknologija hija vjabbli anki wara ħafna snin, għax hemm ħafna provi xisiru. Waslet fil su iktar tart minn teknoloġija oħrajn il-produtturi meta kellhom jazlu bejn sistemi kellhom sistema waħda biss pratikament ma kellhomx sistema tana u ma kellhom xejn iktar pratikament. Allora eh, użaw is-sistema AdBlue. Eh, aħna qegħdin ngħidu li hemm eh, alternativa ulterjuri nħossu li iktar effettiva anki għal leġislazzjoni futura Eh, ma nasibx li hemm inkoerenza u fil-fatt li l blue eh, eh, hija dik li għażlu l-ewwel il-kumpaniji produtturi tal-vetturi. Imma llum hemm alternativa. Imma e teknoloġiji tal-Basis Copenhagen għada ibbażata fuq il-fatt li il-motur għandu jkollu ċerta temperatura inti taħseb li possibli u fattibli li nipermettu anki l-vetturi, l-vetturi diesel fl-ibliet, jew inkella hija l-aħjar ħaġa li namlu proibizjoni tal-diesel eh, fliblit biex nevitaw din il-problema tan-nox. Eh, eh, inti taħseb jek il-karozzi diesel se jkunu notfa bizzejt biex kunu jistaw jiċirkolaw fil-bliet. Iva, jina naħseb li se jkun darba dan. Imma meta dan se jiġri, meta taħseb illi il-vetturi se jkunu notfa bizejt biex jkunu jistaw iċirkolaw fil-bliet. Inti titlobni eh, namel spekulazzjoni, għawnek jiddependi, jiddependi mill-bliet. Jiena naħseb illi fil-leġislazzjoni futura fil-Europa, eh, bċikli ta' revizjoni u koll u anki kif semmejt iktar kmini e, e, irrit ikun hemm l-ewwel ħafna iktar riduzzjoni ta' NOx meta titħol l leġislazzjoni ġdida u meta il-park tal-vetturi e, l-isfida miex tant li hekk għandniex it-teknoloġiji ġusta, imma kif nistaw din it-teknoloġija nimplementawha fil-popolazzjoni kollha. Salini. Grazzi, se nitkellem bit-Taljan. Fil-mistoqsija ta' Ivo Belek, tkellimtu fuq soġġett li nishtiq li nespandu ftit, ekwa possibli. L-introduzzjoni ta' ċikli RRDI e se joħroġ il-nox barra mill-laboratorju. Inti mux edni qed nitolbok tamilli spekulazzjoni fuq su, imma dinja mistoqsija li aħna għamilna l-ħafna eh, xeda. U namen anke li lilek, inti xtaħseb li jistaw kunu l-konsegwenzi fuq l-industrija tal-karozzi fl-Europa u fuq l-kompetitività tagħhom. Inti xtaħseb x-konsegwenzi jistaw jkun eh, bħala portafoll fl-industrija wara eh, l-introduzzjoni ta' dawn iċ-ċikli ta' prova. Inti ma fimtekx verament, inti għax konsekwenzi si jista' jkun hemm fuq l-industrija jekk jekk jiġu introdotti l ardi i e, ċoħe jekk jiġu introdotti il-verifika tan-NOx barra mill-Road mm, Driving Emissions, RDE u nitolb nistaqsik ukoll u bekk nala u nużan qasmin u għal dastant anki u meta nitkellmu fuq il-mistoqsija ta' belet id dizel se tkun kompetitiva bħala teknoloġija u x'jistgħu ikunu teknoloġiji li jistgħu jiġu flok id dizel f'dawk il- eh, gruppi ta', ta karozzi li ma jkunux eh, notfa biżejjed. Mela, l-konsekwenzi tal-introduzzjoni tal-ardi fil-industrija uh, eh, automobilistika. Ja, naħseb li l-għonet se, se tkun effettiva ħafna fil-assikurazzjoni illi il-vetturi li edin jużaw u uh, mhix kompatibbli mal ma, ma dak li ġi testjat fil-laboratori. Din hija prova importanti għall-industrija u dan din ħatkun ħaġa importanti ħafna. E, tini, e, meta niġu għad diesel b'mod speċifiku, naħseb illi se jkunem bżon ta' sistemi after treatment e, fuq sistemi diesel biex jkunu jistaw jisodisfaw l-ardija, għada se jkunum spejjeż ekstra fuq diesel u probabilment dan għajfessel illi se titnaqqas il-kwota ta' diesel fil-vetturizzar u anki fuq il- Eh, dawk ta' daqs medju. Imma eh, tiftakru li l-Europa għamlu impenn kbir biex innaqsu is co 2 u u, il-magna diesel hija xi 20% aħjar minn dik tal-petrol eh, fi CO2 għal daqstant dawn huma uh, u dawk il-produtturi illi se jkollhom umbat jerfaw l ispiża ulterjuri tal, tal ta, ta' dawn, ta dawn il-teknoloġiji. Il teknoloġiji bil fil-risposta ta' rapporter, inti għat illi aħna nafu li dawn id-devices ġew autorizzati fil-passat fuq defeat device. Inti xkonta fuq id-defeat device u uh, xkonna nafu fuq dan biex nitkellem mod speċifiku jina hekk aħna konniex nafu bihom dawn il-defeat devices. Le aħna ma konniex nafu bihom. Sakem, mhux sakem il-kriżi faqet eh, faqqet fil-Amerika Umbat eh, għamilna ħafna riċerka u provajna li fmux ġara u għamek rajna illi fil-leġislazzjoni Ewropea hemm possibilità li dawn id-devices jistgħu jieġu użati u din hija ħaġa li fil- eh, prassi tagħna ta' kuljum ma nikalkolawx imma fil pubbliku kien interessat illi kun jafx qed jiġri fl-Amerika u u aħna eh, ħarisna leha fid-dettall u hija ħaġa stramba illi l-leġislazzjoni Ewropea hija ħaġa stramba li l-leġislazzjoni Ewropea tippermettihom dawn id-defeat devices fl-Ewropa. U aħna nifmu wkoll li dawn id-defeat devices jistaw jeżistu anki fl-Amerika, però wieħed irid jinforma anki l-awtorità li qed jużhom imma din hija mm, ipotezi minix mm, jena jena minix minix fl-industrija fil-fatt ma nafx ma nafx hekk u xek. Mela din hija l-interpretazzjoni tiegħek għax aħna aħna l iżlazzjoni nafuha b'mod imma fl-interpretazzjoni tiegħek Eh, huwa possibbli li jkun hemm magni verament notfa f'kondizzjonijiet eh, reali fuq il-triq, fu il wieħed jista' jkollu magna diesel, e jiddependi xi tfisser meta wieħed ifisser eh, xie fisser meta tajt nadifa. Magna illi tirrispetta l-emissjonijiet attuali. Iva, possibli. U kullħat qed jaħdem f'din id-direzzjoni meta jekk eh, nikonsidera deċizazzjoni eh, se jkonna fl-2020 l-euro 60 eh, se jkun hemm fattur ta' wieħed bi 80 kg ta' nox ma nafx hekk din għax nadifa għalik ma din hija dak li tajt leġiżlazzjoni. U ma rridux ninsew x'kien il-passat u x'inhi l-mira li għandna u se samilna progress kbir ħafna U jien naħseb li dan nistgħu nilħqu fl-2020 u meta nagħmluh mal-passat naħseb illi e, e, e, huwa progress eċċellenti. Sar ekkirdux dan ekkirdux ngħidu hekk dan huwiex nadif biżejjed tiddeċidi l-industrija u l-pubbliku. Grazzi. Grazzi anki tal ispjegazzjonijiet li qed tagħti. Inti taf illi kien hemm missjoni tal-Parlament f'Lulju għal Joint Research Center. U aħna Eh, tal-limna minn f'din il-missjoni illi l-spiża tal-STR hija daqs dik hija kważi daqs il-mutur u fi żmien hija anki l-doppju tal-mutur u għandi għal daqstan żewġ mistoqsijiet bħala riżultat tal-missjoni tagħna. Waħda hija fuq il-dimensjoni u veru illi eh, il-mutur huwa l-istess jew ikbar u it Tini, il-prezz il huwa verament jasal għal doppju tal-prezz tal-mutur grazzi tal-mistoqsija. Jena għalija ma naħsibx li s-sistema NCR set um daqs magna, naħseb li dan mhux korrett. U fuq id-dimensjoni, anke hawnhekk jiddependi eh, jekk intu qed fuq eh, sistema bazata fuq l-urea, Eh, illi qed tiddependi minn tank tal-urea, jiddependi minn tank eh, kemm se jkun kbir ta' 20 litru eh, jew anki ikbar, u mbagħad anki il-katalista, il-katalizzatur jiddependi minn dawn l-fatturi kollha, ma jiena ma naħsibx li se jkun kbir daqs il-magna. Imma naħseb li jekk ikollok tank kbir, allura forsi, imma bħala spiża ma naħsibx se tkun eh, daqs il mutur għax meta wieħed isa ġestjoni tal-arja, ġestjoni tal-karbonant, ma naħsibx li se l-istess eh, prezz tal-mutur. Inti għat li kiku tkun sorpris, imma allura tista' tajt jekk inti tafx eżattament kemm um dan għax din hija kwestjoni importanti. Le ma nafx, ma nistax nagħtik risposta preċiża, ma, ma nafx kemmu għal eh, eh, hemm xi approssimazzjoni fid-dejta pubblikata ma jena m'għandix ma nafx ma nistax nagħtikom risposta preċiża hawnhekk. Signora Ayala Sender. Grazie President. Tal-informazzjoni li tajtna, interessanti ħafna. fuq il-kooperazzjoni bejn il-kumpanija li taħdem maħom intkom u l-kumpanija tijak. U anki il-kontroll u l-evaluazzjoni u da kollu jirigwarda l-emissjonijiet. Meta nħarsu lejn l-standards, meta nħarsu dak li joħroġ minn magni biex jiddeċidu eh, x-livelli fawreċa temmen dak li qed jgħidu l-klijenti jew intkom tiverifikawx qegħdin jgħidu. Hemm evalwazzjoni interna bejnietkom u l-klijenti tagħkom fuq l-emissjonijiet jiena qed nipprova nifhem x'inhuwa l-livell tal-kontroll jekk hemm kontroll mal-klijenti tagħkom. U tieni, it-teknoloġija ta' kontroll tal-emissjonijiet A parti il-magna, edkom ħaddimtu flimkien mal kommissjoni fuq flimkien ma' klienti ċoħe, intkom konsiderajtu jekk l-emissjonijiet u anki l-kualità tal-emissjonijiet jir-sodisfaw eh, il-regolamenti tal-Komissjoni u salima punt intkom eh, ħdimtu flimkien ma' l-Komissjoni b'mod ġenerali u nishtiq nkun naf anki xtib ta' livell ta' komunikazzjoni jem bejnietkom u l-Komissjoni. Intkom edin tamlu sforz biex tnaqsu l-pis tal-vetturi biex tkunu tistaw taqsu l-emissjonijiet tagħhom. Issa jena nishtiq nistaqsi jekk kintkom tippubblikaw da eh, jekk intkom dan kintkom għandkom suba paltaturi biex jaħdmu fuq dawn il-problemi jew tamlu intkom internament tal kumpaniji tagħkom. Nixtieq nifhem x'tip ta' eh, kooperazzjoni hemm bejn kumpanija tagħkom u l-kumpaniji taħtkom. U fl-aħħar, inti għad diġà li m'għandek l-ebda kuntat mal-Kummissjoni pratikament għal darboħra. Nishti in kuntat sali punt kelkom kuntat mal-Kommissjoni, jekk għat kelkom. Um, iva, mistoqsijiet kienu bosta u ħani prova nagħti tweġiba ta' malajr. Id-data tal-konsumaturi nemnuha, Iva, niverifikawa, le, ma nagħmlux verifiċi għaliex m'għandniex il-kompetenza għaliex l-emissjonijiet jiddependu minn bost elementi li aħna m'għandniex ġestjoni fuqhom. Imbagħad ħdimniex mal-Kummissjoni direttament ma jidirlix li għalli kien il-każ. L-aħħar punt tiegħek jekk Naddu xixxol l-kumpaniji oħrajn iva dan isir, għana din naħtmu biex naraw xem pala l-aħjar teknoloġiji minn madwar id-dinja qabel u ben investu bħalma minna Feminex din kienet kumpanija li identifikajna un bat bdiet il-ħidma maħħom għadastanti jek il-kommissjoni i mil-kommissjoni jekk hemmx kooperazzjoni għalma l-produtturi tal-kumpanija, eccetera, eccetera, hemm li hemm fil-fatt magħna u l-bażi ta' fornitura. Iżda mal-kummissjoni sabejna fien m'għandniex lekk kun kunta dirett l-Onorevoli Clone Iva mistoqsijiet għandi bosta nixtieq nara l-ewwel net rabta bejn il-produtturi u l-kumpanija tagħkom kif t tipproduċu il-prodott mixtieq mill-produtturi meta taħdem b'dastant ġurisdizzjonijiet dik l unjoni Ewropea tal-Istati Uniti taċ-Ċina semmejt il-kwistjoni tad durabilta għandek il leġizzazzjoni vawnek hawnhekk li jirrikjedu durabilta inti semmejt bosta u bosta drabi u nasab li ħajkun hemm anke l-punt ta' nefqa fit-tweġiba jekk tista' dan issemmih ukoll kif tiġi għall ispeċifikazzjoni u għal produtturi differenti tara varjanti differenti mela dwar id-durabilità iva. Hemm livelli differenti ta' durabilità hemm dak li nsejħu il-rekwiziti regolatorji u ta' sigurta ikollok periodu partikolari li tulu jridu jgħadmu per eżempju għal tul ta' kilometri u għal tul ta' żmien. Bekk għana naħdu ma' klienti tagħna sabiex niskunu ċarti li u nizguraw li nirrispettaw il-rekwiziti. Imma kif drabit ta' kozmetika Ġġera kollu l-sistema tal-exhaust wara ħames snin, wara 10 snin, biex kwistjoni regolatorja zdija kwistjoni importanti għal xi klient minn tagħna. Dak il-każ jispeċifikaw li nużaw materjali partikolari ta' biex sistemi tal-exhaust jibqaw jidrudas li kieku għadhom ġodda wara 8 snin. Kumpaniji ħajajdu li preferu nof u inqas, m'għandix s inkwetati dwar id-dera illi kollu s-sistema wara 8 snin għal stan tista' tuża materjali irħas tittama din id-distinzjoni bejn il-regolamentazzjoni u xqat għad-dera. Mela, bżossi oħra dwar l-approvazzjoni tal-reġim mitlub mill-Kommissjoni għandek xi kummenti samel dwar il-prodotti tagħkom il-proċessi differenti. Nafin intom ma titrattawx l-ġjar Iżda inti x'taħseb dwar it-tnaqqis ta' persentaġġ. Kieku qed nitkellmu dwar tnaqqis ta' mija fil-mija ma nafx jekk qed nifhem mistoqsija tiegħek mela dwar it-tnaqqis tal-missjoni ta' sitwazzjoni attwali. Kemm huma importanti u essenzjali fil-tnaqqis tal-emissjonijiet tan-NOx il-prodotti li toħolqu intom? Aħna mela, m'għandniex involuti direttament. fir ru emissions fil-fatt dak huwa x-xogħol il-produttur tal-karozza aħna maħniex involuti fil-reazzjoni kimika fiħdan il-katalist nifsu lix dak jiddependi mis sostrat ta' ċeramika u il-produttur tal-karozza fejn titħol il-kumpanija tagħna u li ngħidu il-kumpanija tal-karozza għandek livell ta' missjonijiet b'din ir-rata ta' din id-temperatura kif niżguraw illi dak il-każ tal-exhaust iżom temperatura tajba, rata tajba. Dik hija l-ħidma tagħna nikkontribwixxu iżda ma nistax intikom persentaġġ valur tal-kontribut tagħna mill-att missjonijiet. L-Onorevoli Skrijot. Thank you, Chair. I will speak in Greek. Għanitkellem bil-Greek. Κύριε Λάκη, είναι πραγματικά είναι σημαντικά αυτά που Iva, u importanti ħafna bosta punti illi semmejt u anki twaġbiet illi oġbok toffrilna dwar it-ħassib ta' teknoloġiji eżistenti illum il-ħolqien ta' magni diesel li għandhom emissjonijiet imnaqsa iżda l-kwistjoni tagħna llum mhux kif ħajkonna ta' is tal-emissjonijiet xi wħud mill-kumpaniji li jużaw teknoloġiji bħalissa ġifir il-possibiltajiet provduti mis-sistemi teknoloġiċi jirnexxu fil-ħolqien ta' riżultati fraudolenti. U dan kellu riżultat negattiv fuq is-saħħa pubblika. Hemm l stat il-possibilità bil-teknoloġiji ġodda li qed jiġu żviluppati biex joħolqu soluzzjonijiet li jevitaw distorzjonijiet ta' riżultati. Minu interessat fil-profit sejjer iwassal għal azzjonijiet ta' distorzjoni li permettu l iżidu l-profitti. X'possibiltajiet hemm biex noħolqu teknoloġiji siguri li jipprovduna b'riżultati tajbin teknoloġiji li jistgħu jiġu manipolati u falsifikati biex inkun nistgħu noħolqu riżultati aħjar. Intom tħossu l-ċentru teknoloġiku konġunt ikun effettiv. Fl-2010 twaqqaf wieħed minn dawn iċ-ċentri u fl-2013 raw li jkun possibbli li kollha distorsjoni ta' riżultati il-għala għandek din il-problema għaliex għand il-għalam dan it-tip ta' ċentru, grazzi tal-mistoqsija, niprofa nwiġab l-ewwel parti, ma nafx it-tieni parti tal-mistoqsija nixtax inti għat waġiba li jena involviment għan il-qasam Sa sejt jekk hemmx possibilità li nġibu teknoloġiji ġodda fis-suq li waqfu li jkun possibbli li jkun hemm sistemi fraudolenti li jitqiegħdu fil-vetturi tal-passiġġieri. Diffiċli ngħid iva netta. Hemm ċerta xejriet fl-industrija fis-suq. Meta wieħed jara il-konnessjoni fl-internet dan jista' jwassal għal possibilità li inkejlu l-emissjonijiet reali ta' karozza. Jekk wieħed ikun jaf li karozza ta' tagħmel emissjoni tiżjed mill-suppost, jew ikun hemm penalizzar tajdilom intom qed tniċċu iżjed mill supposti ta' ċitazzjoni. Nasab dan ikun possibbli fil ġejjini Iżda għandek kustjoni ta' libertajiet ċivili u kemm in-nies ħajkunu kuntenti b'din it-tip ta' sistema ta' monitoraġġ il-mod ta' kif l-industrija timxi jaf iżda jkun possibbli fil-ġejjini. To ah, sorry. <laughs> Um, Finally, Mrs. Uh, Telly. Onorevole Telly. Uh, Monsieur Lekin, on sait que la limite fixée. Iva, aħna nafu l-limitu fissat Mirror fil-fat huwa 80 gram għal kull kilometru. Fil-fat daħal fis-seħ fil 2014 għal vetturi l-ġodda fil 2015 għal vetturi kollha wara li kien ġi deċiż dan kollu fil 2007 il-vetturi fil-fatt in kienu fissu Amerikan inti taħseb illi il-limiti jistaw tassew rispettati taħt kondizjonijiet normali u mhux biss ikun hemm bażat kollox fuq laboratorju iva teknoloġija kienet disponibbli ħafna qabel fl-Amerika milli fl-Ewropa il-għala il-għala qabel fl-Istati Uniti Dan imur lura l-mistoqsijiet tagħna il għala l-Ewropa qiegħda tadotta teknoloġija wara l-Istati Uniti. Kollox dependi minn regolamentazzjoni suqa kompetittiv u għandu jkun hemm level playing field. Ma nsibx huwa segret li dan ikun il-każ. Għaldastant, bekka da tagħmel dan ix-xogħol kollu l-Unjoni Ewropea fir-regolamentazzjoni sa biex niżguraw li level playing field daħal fis-seħ fil-fatt. Dan huwa wieħed mid-drivers prinċipali u dinja kwistjoni ċara. Ma mela, mistoqsija tal-aħħar inti taħseb li huwa ġustifikat illi il-karozzi diesel ikollhom limitu nox ora minn dak għall karozzi petrol u il għaliex ikunu ġew utilizzati biex jagħmlu żiet emissjonijiet. Għandu xikun hemm livelli ora tan-nox tad-diesel milli mill-petrol Meta l-Ewropa ddeċidiet li d-diossidu tal-karbonju kien importanti li jitnaqqas flimkien ma tnaqqis tal-konsum tal-karburant kemm jekk arġunijiet strateġiċi minħabba l-żejt kif ukoll ħabba tisħin globali kien hemm direzzjoni diretta mill-Unjoni Ewropea illi d-dioxidu tal-karbonju huwa element importanti. Direzzjoni li ma kienx dassan b'saħħitha fl-Unjoni fl-Istati Uniti kienet għażla tal-Unjoni Ewropea il-magni diesel kienu mod ta' kif intlaħqu dawn l-anijiet. Il-teknoloġija ma kienx disponibbli biex ikollok l-istess livelli ta' nox f'magna diesel bħalma jkollok f'magna petrol. il fil-fat jikkonsmaw iżjed karburant għal dastant il- it-triway catalyst jitrat tal emissjonijiet li għandek uh, nuqqas ta' possibilità li jaff magna diesel lex mandek xie triway catalyst mela dak importanti li kollok distinzjoni bejn il-diesel u l-petrol fil-leġislazzjoni Ewropea. Grazzi, bekk eh, konkludejna dan il-parti ta' smieħ l-sur laken inti smajt minn bosta bil-mistoqsijiet grazzi tal-informazzjoni trasparenti. Grazzi tal-li wieġibs dawn il-mistoqsijiet kollha. Kien ta' pjaċira lija. Uh, you can absolutely stay. Um, we don't have a break.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 Okay, dear colleagues, um, uh, we move to the second hearing of today. A hearing we've been looking... Naddu għattini parti ta' smiħtana tal-lum. Nirringrazzja l-Sur Verhoegen tal-li għacċetta l-istadina tana. Dan huwa importanti ħafna għalina. Kenna l-kollega tiegħek is-Sur Dimas fil-fatt fl-Ulju qabel il-waqfa għal btajel tas-sajf ħajkonna laqassa tagħna l-tnejn un bat fi Strasburgu jkollna il-Kummissarju tal-lum responsabbli għall-ambjent bħalma kont int responsabbli għall-industrija u l-impriża. Aħna batni l-ek l-istadina nhar is-26 ta' April, inti rifjutajt l-istadina Iżda wara t-talba tagħna tas sitta ta' Lulju aċċettajt l-istudina dan huwa importanti ħafna għalina u nirringrazzjak tal-li bdilt femtek u nadilek minnu fih il-mikrofonu għal 10 minuti ta' introduzzjoni. U bad nidu l-mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Signori, President, membri parlamentari, natassaw kontent li hija hawnhekk fostkom. nixtieq nispjega il-għala eżitajt. Niġjaw l-għala eżitajt naċċatta l-istatina kienet kwistjoni ta' prinċipju brabta mal mota kif jien nifhem ir-wol u r-responsabilità tal-Kummissjoni bħala istituzzjoni. Jiena ma kontx ċert jekk kienx proċedurulment korrett għal ex membru tal-Kommissjoni li jiġi jitkellem hawnhekk f'isem il-Kommissjoni. Il għaliex hemm kummissjoni waħda ma tistax tagħmel distinzjoni bejn kummissjoni Prodi Barroso jew Juncker hija il-Kummissjoni. Iżda smajtkom titkellmu dwar kwistjonijiet li Membru għet jista' jitkellem dak il-membru illi ħad deċiżjonijiet fi żmien. Marriċ. Noqgħod namela tal-qaddis ta' subajja dritt jekk il-Kummissjoni mhix ta' problema liha għalfejn għandina la problema jien. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità illi nitkellem bit-tieni stadina ta'kom. Nishtiq nibda b'kumment politiku. Qabel nibda ngħid li nixtieq ngħid. Il-Kummissjoni, il-Kummissjoni illi kont membru taħħajin fit-tieni mandat tiegħi bejn 2004 u 2010 daħlet fisseħ blan illi jitħollu iktar xogħol impjiegi daw kienu l-anijiet tagħna u dan kellu jsir b'tejbin titjib tal-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej b'koordinament tal-politiki differenti marbuta magħhom. Dan kien lan anki tal-President Barroso dak iż-żmien. Il-President Barroso u jiena bilna illi l istandards u l-miri ambjentali ma jisparbux. għaliex huma kellhom jilħqu titjib tal-kompetittività tal-ekonomija. Jiena pereżempju kont ħal tal-impenn l inuri illi m'hemm ebda konflitt bejn il-miri tal-politika industrijali u dawk ambjentali jiena kont u għadni nemmen illi l-industrija permess ta' riċerka u l-iżvilupp għandha issib soluzzjonijiet. Standards ambientali stretti jistaw ikunu bta' jistaw ikollhom impatt fuq l-innovazzjoni u l-astant iwaslu għal kompetittività ola anki fuq il-livell internazzjonali ħafna drabi kollok min jgħid li l-istandards ambjentali huma ta' pis finanzjarju u jnaqsu l-kompetittività tal-industrija. Jina dan ma nemminx fih naħseb li riċerka u l-iżvilupp fl-ambjent tista' iżid il-kompetittività. Jina kontent illi flimkien mal-kollega tiegħi Sur Dimas il-Kummissarju tal-Ambjent ta' dak iż-żmien kien jaqbel ħafna miegħi, konna naqblu, kien jara kollox minn perspettiva differenti. Iżda kejja l-angolu differenti qatt u nirrepeti qatt ma kellna konflitt bejnietna bħala persuni ħna ħdimna fl-imkien fl-ispirtu ta' ġustizzja aħna kellna kooperazzjoni bbażata fuq ir-rispett reċiproku xejn niġu għall-industrija tal-vetturi. Is-snin in kwestjoni kienu snin ta' attività ġmiela. Konna naħdmu mhux biss fuq id-diossidu tal-karbonju, dan kif fuq il-protezzjoni tal- pedestrians, sigurta attiva u passiva. Biex tikkonsidra anke żviluppi fil-ġejjieni, teknoloġiji ġodda pal dawk tal-idroġenu dan kollha ġew introdotti f'dawk is-snin għal stat l-industrija tal-vetturi kienet suġġetta għal ħafna innovazzjonijiet iżda dima kien is Għazla apposta. Dawn kienu offerti li seħħew tul il-mandat tiegħi u illi għal-stanz jien kelli nitratta. L-istrateġija tal-Kommissjoni fl-industrija tal- jew fis-settur tal-vetturi kienet ċara ħafna. Dak li rritna aħna kien illi jkollna sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea tkun tkun is-settur mexxej fid-dinja. Aħna rridna illi l-industrija tal-karozzi fl-Ewropa tibqa' kompetittiva fil-futur u dan billi kollha l-aħjar teknoloġiji u toffri l-aqwa kwalità. Ovvjament jien minix xjentist, minix tekniku. U min ikun kummissarju għall-industrija fil-kummissjoni jkollu verament biċċa xogħol diffiċli. Irtħares lejn ir-regoli li rridu jiġu obduti mill-industrija u jekk qed titkellmu dwar ehm, valuri ta' limitu meta jikkonsidraw ċerta affarijiet bħal gassijiet tossiċi din tista' tfisser deċiżjoni dwar ħajja u mewt. Jiena minix kimiku, iżda kelli minix espert fil-kimika, iżda kelli nieħu deċiżjoni politika u għalhekk kelli inserraħ fuq il-pariri tal-esperti jiena u zajt l-esperti fih dan il-Kummissjoni u emmint l-istajt nafda fil-neutralità tagħhom, fl-oġġettività tagħhom. Jien kelli fiduċja għamja f'daw fil-kollegi tiegħi li huma esperti f'dawn noqsmi differenti. Il-test wasali bl-Inglis. U test kien maqbul fi Brussel mill-Kummissjoni. U nis id-diġdew għalija din hija dawn kienu regoli. Jiena mhix qed tipprova nitbiet minn din il- <laughs> minn dan it-test, iżda eh, mhux jien jien konxju illi biex niksbu kwalità tal-arja ħjar, speċjalment zoni urbani, kellna bżonn imbaxxu livelli ta' gassijiet li niċsu Kien hemm il-regolamenti Euro 5, Euro 6 u biex nilħu l-għaniet tagħna jiena bdejt eh, diskussjoni mal-partit kollha interessati, mal dawk li jimmanifatturaw l-karozzi sabiex inqas l-emissjonijiet li naraw x-teknoloġiji kien hemm eh, disponibbli u napplikaw regoli tal-Euro 5 li kienu eh, applika b'sal 2009. Dawk kienu konċentrati fuq ċerta emissjonijiet u kienu jisaqsu kienu jitolbu jkun installazzjoni ta' DPF ta' ċerta filters. Regoli sal li kienu applikaw sal-2014 l-Euro 6 eh, kien kalla lan li tnaqqas l-emissjoniet ta' NOx il-ħana qbil dwar limitu għal karozzi tal-passiġġieri li għal karozzi dizli li kien rib ħafna għal limitu tal-karozzi f'Kalifornja. Ridna illi in dejjem żommu f'moħħna is-saħħa tal-ċittadini. Aħna għaddefinixxejna il-limiti skont il-kondizzjonijiet eh, reali taħt il-kondizjoniet realistiċi reali waqt użu normali tal-karozza iżda matul il-euro 5 l-euro 6 il-ċiklu ta' sewqan Ewropej Ewropew kien l-uniku test disponibbli għal karozzi sabiex tkejjel l-emissjonijiet. Il-Kummissjoni rċeviet mandat u flessibilità biex iddaħħal Eh, sistemi ġodda ta' testjar li jisu is-sewqan reali. intom tlaftu dan u l-Kummissjoni għamlitu. Dan kien pass il-qoddim tajjeb u dan rabat mal-ċiklu ġdid Ewropew mill-2007 il-Joint Research Center seta' jagħmel eh, testijiet fuq l-emissjonijiet. Dan is-semma se jagħmel testijiet PMS kif issemma l-kelim ta' qabli. Dan sar u ilu jisir mill-2007 u ntuża it-tamir li kien żviluppat qabel għal dal-vetturi, iżda it-tamir kien kbir ħafna u kien kien qed jaffettu riżultati minħabba l-pis tiegħu. U ma stax jintuża għal testijiet regolatorji iżda biss għal finijiet ta' riċerka fl-2007 Is-servizzi tiegħi u l-GRC iffirma ftehim ta' jew arranġament li kien jinkludu kien jinkludi l-żvilupp kontinwu tat-test PMS għal eh, vetturi żgħar u vetturi tal-passiġġieri. Użajna il-vetturi Euro 4 għax biss kien disponibbli, il-vetturi Euro 5 Euro 6 ma kinux fit qadhom fit-troq tagħna. Lejla ħar tal-mandat tiegħi saqsejt il-GRC sabiex jipperifikaw l-emissjonijiet tal-gassit eh, NOx hekk kif daħlu il-vetturi Euro 5 fuq is-suq. Ix-xogħol tal-GRC wera illi l-emissjonijiet tal-garozzi diesel kienu ħafna iktar għolja meta kienet ikunu fitri milli meta kienet jiġu testjati. U dan wera illi eh, kienem problema. bat kien il-successur tijaj illi eh, kellu inidi proċedura ta' testjar reali. Nixxina mela ċara illi l-istudju ma warix li kienet jintużaw eh, defeat devices fuq ċerta karozzi wera illi wera sempliciment illi ma kienx hemm korrespondenza bejn l-emissjonijiet imkejla fil-laboratorju u il-testijiet li kisiru barra fit-triq. Rajna li kemm differenzi bejn il tnejn Inti kellek taqra dan it-test tajnik iktar ħin. Nittama illi it-tweġibiet tiegħek ser ikunu bazati fuq il-memorja tiegħek u fuq l-opinjoni tiegħek eh, mal-Kummissjoni u mhux ikunu moqra, moqrija. Grazzi, Signor President, l-ewwel kelim. Grazzi Super Hogan tal-qiegħda. Minħabba illi ma konċ ċert rich tiġi, hawnhekk ġbiet ħafna attenzjoni għall-ismieħ tiegħek. it televizjoni Olandiża qed titrasmetti dan ismiħ u għalek ser naqleb għal l-Olandis. Sabiex nekkomodom. Sur Verhoeven, l-ewwel mistoqsija hija xaħġa li se saqsi ilek eh, minkejja li inti weġibt bil-miktub, tista' tikkonferma konferma illi il-leġislazzjoni hija mija ċara u mhix vaga. Tista' tikkonferma illi l-leġislazzjoni attwali hija waħda ċara u li inti matul is-snin qatt marċevejt l-ebda indikazzjoni li hemm nuqqas ta' eh, ċarezza fil-leġislazzjoni attwali. Fl-opinjoni tiegħi il-leġislazzjoni attwali u l-proposti illi resaqt eh, għal Euro 5 Euro 6 kif kol dawk għal Sina Roman 5 Sina Roman 6 u regoli assoċjati ma dawk it-tip ta' vetturi kif ukoll mal-vetturi żgħar. Ir-regoli huma sempliċi, iżda l-problema l-mistoqsija tijak ili l-euro 5 taħlu fil seħ fil 2009 u l-euro 6 fil 2014 ma sax kommenta lek fuq l-euro 6, għalix daħlet fil seħ eh, ħafna wara li rtirajt jien. Meta konna wasalna fit-tmim, kont wasal fit-tmim tal-mandat tiegħi ma kienx hemm esperjenza għal euro 5 l-istess japplika għal tipi l-oħrajn ta' karozzi li semmejt. Insta li nista' ngħidlek u li rigward żewġ kwistjonijiet deċiżivi kien ma kien hemm l-ebda diskussjoni kulħadd qabel. Kulħadd qabel illi testijiet disponibbli ma kinux jirriflettu il-valuri ta' emissjoni reali, kulħadd kien jafu da, inkluż il-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew xorta adotta l-proposta iżda u meta tkellimna dwar id-defeat devices illi diġà konna nitkellmu dwarhom dak iż-żmien. Dak iż-żmien matul id-diskussjoni qatt ma semmew defeat devices minkejja li konna nafu bihom il diskussjonijiet kollha u l-kumitati kollha tal-Parlament Ewropew u kien għafra diskussjonijiet magħhom. Ma semmewx id-defeat devices waqt l-ebda laqa tal-komitati ħadd qatt ma semma id-defeat devices u matul dak il-periodu kollha qatt ma rċevejna mistoqsija rigward dan tamir il dispożizzjonijiet fir-regolament huma 100% ċari. Dawn il- defeat devices huma projbiti. U ilhom proibiti mill-1998. Ġifieri dan diġà jistgħu nsibuh kemm euro tlieta kif ukoll euro erba' għal vetturi żgħar u vetturi kbar. U dan ir-riżultat tal-iskandu ta' diesel tal-1990 u minn dak iż-żmien ilhom projbiti dawn id-defeat devices u minn dak iż-żmien kellna wkoll eh, dispożizzjonijiet illi jgħidu illi dawn id-defeat devices jistgħu jintużaw biss f'każijiet ta' eċezzjoni, dwar każijiet ta' eċezzjoni huma elenkati b'mod ċar. Għandna ħames minuti biss flimkien u inti tkellimt għal erba minn dawn minuti, għallu nix nistaqs mistoqsi oħra sajjen. Diġa konfermajt dak li jrid nisma. Il-kollega tan tijak, il-sur Dimas, għalilna f'Lulju illi meta kont qed lesti l-leġislazzjoni Euro 5 kien kienet ċara u dan għattu inti wkoll. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom u in december 2007... Il-test issa ma kienx rifletti eżattament l-emissjonijiet fit-triq. Nasab li għalek inti fil-2007 għedt il-JRC biex jistudja dan il-punt. Issa bejn l-2007 u meta ħareġ ir-rapport fl-2011 bejn dawk iż-żewġ dati inti l-ħaqt irtirajt ma kellekx ħin sabiex timbotta l-iktar riżultati li jaslu qabel għax intiet li l-industrija li tkun waħda nadifa u kella tkun innovativa. Ma ħassejċ li l-industrija kella tiġi mbuttata biex toħroġ b'test adegwat biex taċċerta li l-affarijiet qed ikunu ktar notfa ma stajċ bejn qabel ma rtirajt, bejn 2007 qabel rtirajt, imbuttajt li l-GRC sabiex jgħati xi forma ta' riżultat. Iva. Nixtieq ngħid li iktar ma konna test mal-ajr, iktar ikun aħjar, ovvjament. Iżda, il- ċentru ta' riċerka kien diġa ħadem fuq eh, metodi ta' testjar, dan tkellem dwaru fil kumenti tiegħi ta' introduzzjoni u l-xogħol il nataw fl-2007 kien kontinwazzjoni ta' xogħol li kien diġa qegħdin jagħmlu. Jittispeċini iżda dan din kien xi ħaġa qed dependi fuq il-ħin li għandek bżonn sabiex inti twettaq studju ta' dan it-tip ta' dan iskala b'mod serju. U sfortunatament ma l-affarijiet ma ġewx konklużi sakemm semmejt il-mandat tiegħi jien. L-iżviluppi tal-2009 għandhom xaqsmu l-emissjonijiet NOx u mhux ma l-emissjonijiet tal-particulate u dawn ġew żviluppati b'tedentez ġew żviluppat tal-imot sabiex jaraw jekk li l-karozzi jilħu l-standard tal-Euro 5, jekk l-standard, jekk il-karozzi jilħu l-standard tal-Euro 5 kien ikollhom jagħmlu dan it-test ukoll. Dak iż-żmien jien assumejt li kien se jkun possibbli nizviluppaw proċedura ta' testjar pjuttost malajr. U ħaġa li nsejt insemmi i li fl-2008 aħna għamilna attentat sabiex insibu soluzzjoni internazzjonali. Ista' ma nexxenix naslu għal riżultat konklusiv. Fl-2008 irnexxi provajna namlu um, standard internazzjonali permess tal-nazzjoniet maquda f'Ġinevra. Iżda dan mar nexxiex minħabba li l-Ġappuniżi ma reduħx dan l-standard bat wara li marna xanix f'Ġenevra deċidejna nifukaw fi Brussel. Grazzi, jekk iġobkom zomu mal-ħina, xinkalla se nispiċaw nispiċaw fit minja ta' flasġija jessur Zalva, grazzi għafra Signor President, grazzi l-ex komissarju. Għanna napprezzaw il-fat li qiegħed hawnhekk fostna għaliex it-testimonjanza tiegħek hija importanti ħafna għax-xogħol ta' din dan il-kumitat. Qed nitkellem dwar regolament 115-2007 li int kont responsabbli tiegħu bħala kummissarju għall-industrija. F'dan ir-regolament hemm miktub illi l-Kummissjoni ser tirrevedi, għadda tkompli dejjem tirrevedi il-proċedura ta' testjar biex tara l-emissjonijiet fil-laboratorju korrespondi mal-emissjonijiet li jkun hemm realment fi triq Għaliex inti ma bdejċ il-revizjoni qabel matul mandat tiegħek minn flok ħalejt responsabilità ta' revizjoni għall kummissjoni ta' wara. Grazzi. jiddispeċini ma sax naqbel miegħek. Dġa spiegajt li s-servizzi tiegħi fl-2007 u fl-2009 ċifiri matul il-periodu tiegħi fil-kariga ta' komissarju kien e, matul dak il-periodu jiena staqsejt l-JRC sabiex jagħmlu revizjoni ġa kont staqsejthom matul il-żmien tiegħi bħala komissarju. Ġifieri inti kont bdejt il-proċess revizjoni iva, ovvjament. Issa, il-mistoqsija li jmiss hija dwar il-penali għal ksur skont ir-regolamenti Euro 5.6 l-istati membri għandhom jimponu penali fuq dawn fuq il-ksur li jista' jkun hemm u jnotifikaw eh, jekk ikun hemm ksur lill kummissjoni Il-dati ta' skadenza ta' notifika skadew f'Jannar tal-2009 u f'April tal-2009 għad-direttiva jider illi l-istati membri e, informaw l-Komissjoni, iżda il-Komissjoni minn jider għada qed investika jekk verament l-Istati membri notifikawx il-penali kollha skont ir-regolament. Il-mistoqsija tiegħi għalhekk hija billi inti kont kummissarju dak iż-żmien konxju ta' xi stati membri li ma kinux eh, għamlu l-notifika tagħhom u għamilt segwitu ta' din il-kwistjoni? Le ma konċ informat fuq dan u rrid ngħid li hija ħaġa normali fl-implementazzjoni ta' direttivi jew kwistjonijiet li jridu jsiru minnaħa tal-Istati membri illi aħna nippermettu iktar żmien jidirli li kien fl-2009 f'jannar illi suppost li stati membri kellhom jagħtu rapport u fl-2009 jiena marċevejt l-ebda rapport <clears throat> fuq il-bżonn illi nieħdu proċedura taksur taksur imma imma kienx ikun possibbli Il-Komissjoni dan qatt ma tagħmlu sakemm ma jkunx hemm dewmin ta' sitt jew sena sħiħa. U jiena ma nafx kif is-sitwazzjoni żviluppat wara. Jiena nixtieq nisħaq ukoll li kien hemm leġiżlazzjoni oħra li qalet illi l-istati membri kellhom jagħtu pena eh, illi kienet E, direttiva AFAS. Jista' jkun illi l-istati membri introduċewhom il-pieni fuq il type approval, din il direttiva kienet fuq il type approval, pero minn iżgur irridu n-verifikaw fl-2009 f'kull kas ma kienx hemm rapporti fuq dan is-suġġett. Iva, jien naħseb nafxin jirrispostu. Ema inti ma kellek sospetti Le. Eh, naħseb li inti taf, jina ma konx l-uniku irridu nitkellmu b'mod sinċer. Dina ħadd ma jien laqas biss kont naħseb illi din ħaġa possibbli. U laqas minn punt di vista tekniku ma kont naħseb li possibbli li din tista' ssir ħaġa bħal din. Għax ma kien hemm l-ebda indikazzjoni, l-ebda informazzjoni. U laqas kelli, laqas li zaħar suspett. F'dan iż-żmien kollu l-użu tal-frodi Il-lejla kon għan nitkelmu fuq il-software fraudolenta. Imma ma kiena assolutament lebda indikazzjoni illi kienet qed tiġri din il-ħaġa f'dawk is-snin. Grazzi. Sur Verhojker, jina kontent ħafna illi inti fl-aħħar deċidejt tiġi biex tinta għamana u tirrispondi għal mistoqsijiet tagħna. Xi mistoqsijiet malajr. Fl-opinjoni tiegħek inti taħseb li inti kont kummissarju tajjeb għall-Industrija Ewropea illi kont ben, ta' benefiċċju nistanajt illi hemm xi affarijiet li nista' ngħid illi kienu għal kreditu tiegħi. Il-fatt li nistgħu nitkellmu fuq il-politika industrijali. Eh, illum li ħaġa tettabli għax dak iż-żmien kienet kienet kienet kienet kelma biss. Inti taħseb illi bħala komissarju kont eh, komissarju li għamilt il-ġit għall-Industrija Ewropea Jiena ma tistax tista mill li mistoqsija bħal di u u ti pretendi li jina najt jow iva jow le. Inti s-għada kistawat għal-mara tijak. Jiena kont mux komissarju tal-industrija, ma kont komissarju tal-Europa u tal-poplu Ewropew. U ma kienieċ Eh, jiena il-responsabilità tiegħi ma kienieċ biex eh, inservi l-industrija Ewropea ma l-ċittadini Ewropej u l-Ewropa. Allura, nimmaġina li inti ma kellek lebda interess taqqas eh, tagħmel lebda ġit għall europea għall-industrija tal-karozzi. Jiena il-responsabilità tiegħi kienet li nagħmel ħaġa għall-ċittadini u anki fl-imkien mal-produtturi. Allora minn dak li qed tajten ti isegwi illi il-xogħol li ġibt wara ma' Ford Autoson ma kienx ma kienx biex jirringrazzjawk. Ford Autoson mandax tgħid taqsam mal l-Industria Ewropea hija kumpanija torka uh, u għanda anki ta' proprjetà Amerikana. Mela inti qed li m'hemm lebda relazzjoni, mem lebda rabta bejn il fat li inti taħdem għal Ford l-lum u għal fat li inti qabel kont kummissarju. Le, mandu lebda, mem lebda rabda, rabta. Jiena laqqas kont naf li teżisti Ford Autoson. Meta ġewi saqsuni jekk jiena ix eh, eh, eh, lest jiena naħdem bħala konsulent indipendenti. Ma jina kont naf li teżisti l-kumpanija. Jista' jiena nixtieq eh, nitkellem fuq dak li kont qed tagħmel bħala kommissarju għall-industrija. Mill-parti teknika eh, fil-fizika rajna li hemm trade-off bejn l-emissjonijiet eh, CO2 baxxa u l-NOx, diesel għanda temperatura aktar olja ġifiri hemm iktar NOx u inqas CO2. E, għanna e, sustanzi li niġsu bħal NOx li għandhom e, jagħmlu ħsara s-saħħa. Aħna fil-2005-2006 qabel ma ġiet adottata leġislazzjoni tiegħek tal-2007 illi urew diskrepanza bejn l-emissjonijiet fuq it tri u l-emissjonijiet fil-laboratorju. U inti bħala kommissarju, fl-opinjoni tiegħek, inti immissu kellek informazzjoni li illi tagħmel dawn it-tests fil-laboratorji ifisser automatikament illi kunem emissjoniet iktar oljien, specialment għal dawk li joqodu fil-libliet. Inti verament kien kont qed tinkwita biss fuq is-CO2 u inti għati li s-saħħa tal-popolazzjoni importanti daqs il-tniġġis eh, fl-ambjent. Jiena ma naħsibx li nistgħu ngħidu li din kienet trade-off. Nista' nikonferma li qed tajtent. Jiena il-problema li preżentawli kienet illi tnaqis qawwi fin-nox kien se jwassal għal żieda kbira fil-emissjonijiet ta' CO2 u nista' anki nikkonferma illi f'dak iż-żmien kien diġà ħaġa ċara, kienet ħaġa ċara minnaħa tal-Kommissjoni illi kienna bżon regolament fuq is-CO2. U kien hemm anki l-kwistjoni tal-autoregolamentazzjoni fil-industrija. U dak iż-żmien ma tantx konna nitkellmu fuq dawn l-argumenti. Huwa kien ċar illi tnaqis tal-CO2 tu ridna li fil-kontest tal-bidla tal-klima u tajnjom eh, priorità mħabba f'dan, allora jena situazzjoni kif narajien kienet illi itna ista CO2 tajnja priorità għaliex l-Unjoni Ewropea ridet tkun fuq qoddim fil-ġlida kontra il- il-ġida kontra tibdil fil-klima u għal-konferenza ta' Kopenhagen. Grazzi, Sur Ferħojker, li ġejta għonek, aħna kontenti li jinti għonek u li t-rispendi għal-mistoqsijiet Jena nishtiq t-kena fuq kwistjoni illi d-deġa għajmna f'waħda mill-ewwel għata tal komitat ċoe diskrepanza bejn l-standards għal heavy duty u għal light duty. Inti għat li mem forsi l-ebda indikazzjoni illi kienem kwestjoni ta' defeat devices. Imma nafu illi fl-1998 dina kienet teżisti fil-heavy vehicles. U l kommissjoni eh, fil-Euro 5 eh, u 6 Roman għamlet proibizjoni esplicita ta' dawn il defeat devices. U għalix dan? Dawn il-proibizjonijiet kienu jeżistu għal euro 3, euro 4 għal heavy duty minn 1998 u dan ġi inkluż fil-leġislazzjoni. Kien hemm anki diversi rapporti u il-regolament Amerikan baqa l-istess ġi adottat u ġie adottata anki fil-leġislazzjoni Ewropea. U dawn inkludu anki dispożizzjonijiet u l-eċezzjonijiet u fil- uh, eh, Roman 5 u 6 ġiet sempliċement adottata ħadniha direttament mill-leġislazzjoni Amerikana mill-59. Eh, Għal żewġ kategoriji Imma id-defeat strategy tfisser illi innaqsu l-effettività tal-kontrolli mm, fil-fuq triq u hemm linja oħra li tajt illi kwalunka sistema se żżomm il-kontroll ta' missjonijiet fil kondizjoniet kollha. Dan huwa ċar għal heavy duties, però mhuwiex hemmhekk fil-light heavy fil-light eh, eh, duty. Għaliex dana ma ġietx inkluża, għaliex din ma ġietx inkluża fil-leġislazzjoni li tirrigwarda l-light vehicles. Jiena qed tinħossni għax hemm ħadam konfluż. Jiena test niftakru sow dimi u koll il-715 għal vetturi ehm, ħfif u 506 u koll u anki il-Particle 5 dana jajdu mod ċar illi il-defeat devices huma projbiti. Dan huwa mod miktub mod ċar fl-artikolu 5. Allora jiena issa qed konfondini. Din hija definizzjoni. Il-mistjoni il-kwestjoni hija xi tfisser defeat device għax jista' jkollok artikolu illi jagħmel proibizzjoni ta' defeat device, pero il-kwestjoni hija xinu huwa defeat device. Eh, Għalix hemm test illi għal heavy vehicles jgħidu illi il teknoloġija għandha tkun eh, prezenti imma dan il test mhuwiex prezenti fil-light duty. Biex natik eżempju tal- Eh, interpretazzjoni differenti li kena fil-komitat. Kien hemm min għalenna li l-proibizjoni tapplika biss għal ċikli ta' test u mhux għal kondizjoni ta' sewqan illi eh, il-produtturi eh, edin jajdu li, jistaw jużawhom u hemm ħtieġa għal konformità jiddir li għawnek illi għawnek għaw situazzjoni ta' konfuzjoni fl-interpretazzjoni. Jista ikun illi defeat devices huma projbiti b'mod espliciti, però mhux ċar x'inhuma dawn id-defeat devices. Jiena anki, u ma nistax nifhem għaliex mhux inkluża l-istess projbizzjoni li kien hemm anki fil-light vehicles. Jiddispjaċini, jiena ma nistax nejnek hawnhekk għax għandi test u mandiċ il-test fuq il-heavy duty, pero din il-kwistjoni partikolari dak iż-żmien ma ħadd ma dubita fuq la il naħa tal-Kunsill, l'am il parlament u qas il-Kummissjoni. E regolamenti ġew adottati kif kienu. esperienza ġdida illi illi aħna nipromovu l-industrija, specialment meta nqisu deindustrializzazzjoni. Issa ex sur ex kommissarju fuq il-mistoqsija numru seba, Inti qed tajt moċar l leġislazzjoni hija bbażata fuq il-fatt illi il-kumpaniji kollha li jaħdmu li qegħdin preżenti fuq is-suq qegħdin eh, qegħdin jingannaw waħed ma jistax ikollu leġiżlazzjoni eh, bbażata fuq din il-preżunzjoni illi e kulħadd huwa fals. E senti ma taħ tsebx li entkom waqaftu sistema illi eh, sibtu scapegoats partikolari, inti għed referi għal mistoqsija numru 7, jgħajt l ex kommissarju. Memx mistoqsija toħrajn minna li għalija numru 7 din. Pratikament hawnhekk għaw nuqqas taftajim fuq dan il-punt. Issa fuq il-software u defeat devices il-Kommissjoni ma jistax eh, eh, iżommu responsabli għal affarijiet bħal daw, ma fuq il-mistoqsija inti ma taħsibx li inti għandek xi responsabilità, xi ftit ta' responsabilità li kien hemm produtturi oħrajn li ġew soġġetti għal kondizzjonijiet li mhumiex ċari fuq ċirkostanzi li taħtom kienu għedin jamlu l-produzzjoni taħħom, allora inti ma taħsibx, per eżempju, illi l-introduzzjoni ta' temperature window. U illi regolament kien vakwis illi ma kienx ċar bizzejiet, xini l-opinjoni tijak fuq dan? Iva, jina naqbel fuq dan il-punt. Dina hija ħaġa illi ħadd mara u fil-fatt din il-kwistjoni partikolari u anki l-eċezzjonijiet setat ġit miktuba b'mod iktar ċar. Hemm nuqqas ta' ċarrezzaw fuq il-kwistjoni u anki fuq il-kwistjoni teknika u jekk wieħed ikun jista' jerġa' jikteb dan il leġislazzjoni mill-ġdid, naturalment nipproponu niproponi allora illi fuq dan il-punt partikolari illi namlu iktar skrutinju iktar rigorus u nikdbuh mod differenti. Imma dak iż-żmien ħadd ħadd ma kellu lebda problema u ħadd ma qal xejn fuq dan il-punt illi m'għandux ikun hekk u għandu jkun miktub mod differenti fl-euro 3 u 4. Bla dubju, kiku konna kiku konna nafu, konna namlu mod differenti. Imma minn naħa tiegħi da dinja lakuna. Eh, naturalment, naturalment, eh, wieħed għandu jipprova ikollu laħja l-ikbar ċarezza eh, f'dawn il kazijiet grazie Dinja waħda mill-ftit eh, okkazjonijiet illi politiku jaċċetta l-fatt li sar żball. U eh, minna ħatana għamiltinna impressjoni tajba ħafna b'din l-ammissjoni, pero Sur Verhoegen. it titib issa, il-Ministru Ġermanista tal-Finanza għal li eh, irrit jarmija il-proposta TTIP. Issa, wahda mill-kwistjonijiet hija naturalment differenzi fl-emissjoni bejn l-Amerika u l europa Għanna metodi differenti ta' miżura, sanzjonijiet differenti. Inti x'inhi l-opinjoni tijak fuq dan? bl esperienza tiegħek x'inhi l-opinjoni tijak. Kiku aħna konna naħorġu bi standard konġunti għall-emissjonijiet u ninkluduha fin-negozjati ta' TTIP. U dan naturalment jista' jwassal għal standards aħjar għal kulħadd se jkun ħaġa tajba għall ambjent u għal anke għall aċċettazzjoni u anke għall unjoni Ewropea. Iva, kesar kull sforz u jiena kont membru tal- Kunsil Transatlantiku Ekonomiku. Kien hemm ħafna sforzi biex Eh, biex, nifissaw standards komuni konġunti mal-Amerika. U dana dana kien wahda minn miri, kienet wahda minn miri. Imma titi politikament eh, bazikament issa eh, il-president interfjeni tajt ma nitkellmux fuq dan, issa dina mhix ħaġa li tirigwarda lilna il-kellima nitmiss. Grazzi, President, u anki Sur Verhoeken, grazzi tal-li iħata unek magħna u għall-ispjegazzjoni tiegħek. Tista' tispjega għandna għaliex il-Kommissjoni i proponiet illi ikun hemm eċċezzjonijiet għal eh, proibizzjoni tal-defeat devices fil-Euro 5 Kella 6 xkella f'moħħa l-Kummissjoni biex tagħmel dawn l-eċezzjonijiet. Intkom tikkonkludu konkludu illi il eh, wara l-iskandlu illi eh, ħareċ illi waqqaf li ġjar eh, intkom taħsbu li dana dana tista' ninkludu għaf waħda mill-eċezzjonijiet li intkom kontu tipprevedu f'dak iż-żmien? Di Ausnahmen li wir in de Mela ħajja nipprova nispjega. L-eċezzjonijiet illi kellna ġew konsidrati mingħajr ebda bidla minn euro 34. u Dan qed ngħidu lura fit jew design l-eċċezzjonijiet huma mfassla b'tali mod li l-produtturi li jużawhom suppost jinnotifikaw il-qedin jagħmlu dan u l-autoritajiet tal-approvazzjoni ta' tip fil-fatt għandhom jiġu informati u jkunu huma illi jiddeċidu jekk l-eċċezzjonijiet u miex aċċettabbli jew le, mhix xi ħaġa li jista' jiddeċiedi l-individwu jiridu jiġu trattati f'kuntest tal-approvazzjoni tat tipu għal dastant l-istati membri jridu jiddeċiedu mal-korpi tagħhom jekk l-eċċezzjoni kienx ġustifikata jew le għabbadi ta' raġunijiet msemmija, per eżempju sigurtà tal-passiġġieri u tax-xufer, jew inkella ħabba sigurtà in ġenerali ta' traffiku dawn kienu ir-raġunijiet. Nitlobkom tiefu saqsuni. Jina ma nistax nifhem, ma nistax nifhem kif dan it-tip ta' tamira għandu x'jaqsam mal- sigurta tal-vettura. Naseb dan kien ġi trattat fl-modi din kienet raġuni teknika illi konna jna tajna. Ma kienet xaħġa illi ġit minn imkien, mux ħaġa t-trabat u tuża għal kwalunkwe raġuni t-tirċivi autorizzazzjoni mill-autoritajiet kompetenti. Ma jidir li xilli ħadd qatt qal li kellek tużaħ għal raġuni A, B o C. I'm not a technical expert either, but my Jiena m'iniex esperta teknika lanqas jiena xtaqt nifhem aħjar x'trid tfisser meta inti bħala Kummissarju Ewropew proponej dawn l-eċċezzjonijiet l-aħħar mistoqsija kienet sempliċi jekk inti taqbel u tikkonsidra bħala eċċezzjoni dak li Sirna nafu tu l-skandlu li t-jek twaqqaf li ġijar, titfil karozza, jom kalla kollok temperatura ta' 20 grad. Din kienet it ċezzjoni li konta titkellem dwar? Skan kann ich nix nicht beurteilen. Ma nafx kif naqbad inwieġ bekk lix, jekk produttur irid juża din l-eċċezzjoni, ma nsibx li għat ġrat, il produtturi kollu jikkonvinċi li l-autoritajiet kompetenti kollu jinnotifika l-autoritajiet kompetenti u l-autoritajiet kompetenti ma tiddeċidu jekk l eċezzjoni ġustifikata jew le. Leġislazzjoni Ewropea ġdida l-regoli zjat restrittivi tal-emissjonijiet tal-vetturi tal-passiġġieri fl-2005 u fl-2006 raw ktopponi xi regolamentazzjoni li kienu taħsara għal produtturi ġermaniżi speċjalment dawk li jipproduċu vetturi kbar kien hemm tijak tiegħek minħabba il-produtturi ġermaniżi taħt it-teknoloġija attwali ma kinux kapaċi u dawn ir-rekwiżiti? Ovvjament, l-industrija tal-produzzjoni tal-karozzi dejjem titgerger illi dak li qed jipproponu il-politiċi mhux possibbli. Aħna konna nafu x'inhu fattibbli fil-ġejjieni u x'mhux. Ħajrek ġdejjani, inti sa sejt l-euro 5 euro 6 ma ġewx prezentati bħala pakket mill-Kummissjoni għan numru ta' raġunijiet Waħda minnhom kienet il għaliex meta kon qegħdin niżviluppaw teknoloġija għal Euro 5, teknoloġija Euro 6 teknata għadha mhix disponibbli. Bata għamilna il-proposta u sena wara produttur tal-karozzi kbir għal dan dak li kellna bżonn nissafsaf ħaranna. Ġifiri meta l-produttur tal-karozza jgħid li mhux possibbli mhux li nimpressjona ruħi. Grazzi l-Sur Verhoeken tal-li oġbu jattendi illum ippermetti li naqla dimi fuq l-istonku inti qed illi jkun hemm bżonn ta' esperti, inti l-tqajt ma' dawn l-esperti, fassalt grupp ta' livell u li taħt kategorija wieħed u stedzent l-industrija ta' produzzjoni tal-karozzi għal dawn il-laqat fejn saru rakkomandazzjoni tal leġislazzjoni illi mhux biss teffettwa il-kompetittività tal-suq tal-produzzjoni tal-karozzi iżda jiżgura wkoll li konna emissjonijiet ta' diesel aħjar. Jekk ikollok kieku kellek kompożizzjoni żed bilanċata taħseb li ir-riżultat kien ikun wieħed aħjar u kif kullum ninsabu f'sitwazzjoni aħjar ta' dawk il-proposti li ġew trasposti f'direttivi u rakkomandazzjonijiet le fil-fattu. il kwistjoni kienet iktar tistrieħ fuq per eżempju fuq 21 konna t-diskutu rakkomandazzjoni speċifiċi għal medda twila l-industrija tal-produzzjoni tal-karozzi fl-Unjoni Ewropea jina nħedġiġkom fil-fat taqraw il-konklużjoni ta' 27 dak il jemmi hemm miktub għadu validu sal-lum. Għal santina gburi b'dan, ma naħsibx kif ikun kompożizzjoni tal-grupp kienet tkun differenti, kien ikonna riżultat aħjar. Naħseb li kien hemm bilanċ tajjeb, kien hemm l-istati membri, kien hemm il-Kommissjoni eh, kien hemm l-Istor Dimas, kien hemm il-Parlament rappresentat, intom kellkom żewġ membri hemmhekk u kalkom u kellhom rwol kull ma jmur iżjed importanti tal-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, l-organizzazzjoni ta' ambientali, ekonomiċi, eccetera, numru ta' industri mhux biss dawk tal-karozzi, iżda anki tal-fornitura tal-parts tal-karozzi. Da da stant il-grupp fl-opinjoni tiegħi kien wieħed bilanċjat u naħseb li riżultat kien sodisfaċenti. Fil-waqt illi kienu għaddejjin bil-ħidma tagħhom aċċertaw ruhom illi l-industrija Ewropea taċċetta il-bżonn għal leġislazzjoni għal ġejjieni u f'kuntest għal 2020 kien hemm anki rikonoxximent tal-fatt illi ikun hemm test cycle illi jirrifletti l-kondizzjonijiet attwali u fatwali ta' triq għal stant kien eżerċizzju utli. Iżda kien hemm ħafna kritika sur Verhoeven għaliex il-gruppi klassiċi ma ġewx permessi f'dan il-grupp. Intix ta' missjonijiet oħra permessi. Kien hemm suġġerit approċċ differenti. Meta wieħed ħares lura. Tasbu li dawn il-deċiżjonijiet kienu tajbin dak iż-żmien ta' differenti kieku il-Kummissarju Verhoeven tweġiba tiegħu. Iva kien grupp bilanċjat, kompożizzjoni tajba kien hemm l organizzazzjoni ambjentali apparti l-Kummissjoni bil-diġis tagħha l-ambjent fl-2007 spiegajna illi fil-ġizazzjoniet li kienet ħatoħroċ kien ħajkun hemm approċċ integrat għal dastant il-biċċa kbira tal-riduzzjonijiet kienu sejrin jaslu permezz ta' magni imtejba fil-waqt li mbagħad ikun hemm partijiet komplementari bekk kien ħajkonna approċċ integrat. Jiena dan l-approċċ dejjem defendejtu. Is-Sur Dimas kif ukoll il-Sur Barroso ma sadawx jaqblu anke minħabba Copenhagen u minħabba raġunijiet usa ta' suq l-opinjonijiet tiegħi qabel magħhom il-leġislatur. Dak li kien ċi deċiż tan il-Parlament, il-kellima qed jitkellmu tnejn f'daqqa huwa diffiċli wieħed isegwi. Mela, nkompli bit-tweġiba tiegħi jiena fil-Kummissjoni tkellem ta' puntu favur dan. Ma jagħmilx sens li titkellmu tnejn f'daqqa, in-nies mhux se jifmu, n nies ma jistgħux jifmu l-interpreti li l-interpreti ma jistgħux interpretaw tnejn minn nies f'daqqa. Mela, mistoqsija u tweġiba separati f'ħini differenti. Ma kenniex informazzjoni dwar tentattivi ta' frodi fl-2007 l-autoritajiet ambientali ġermaniżi għaddew informazzjoni u fl-2009 kitbulek itra jan bama fil-fatt kitiblek dwar il possibilta ta' erq u talbek li t tinvestiga minn ħatijak jina tlabs l-Kommissjoni illi id-dokumentazzjoni kollha it-tieli, id-dokumentazzjoni kollha illa kienet torbot mad deċiżjoni tijaj, l-parteċipazzjoni tiegħi fuq dawn il-kwistjonijiet. Jiena ma nistax niftakar bebda itra mill-awtoritajiet Ġermaniżi. Is-Sur minn Fort huwa ħabib tiegħi kieku kien bat li xitra u ħaniftakara jien. Kien hemm il-kwistjoni tal-Aġenzija Ambjentali Ġermaniża nassikurak li ma kien hemm ebda informazzjoni illi waslet lil kummissjoni ma naħsibx illi l-Aġenzija Ambjentali Ġermaniża qatt qalet illi batti ta' din l-informazzjoni b'din l-irregolarità jiena ma ġejx informat ma naħsibx li kien hemm irregolaritajiet dak li inti qiegħda titkellem dwaru hija diskrepanza bejn it-test u l-emissjonijiet reali. Irrit nara li trenet il-kallam titkellem If everybody takes time extra, that's Jekk kulħadd jaqbes il-ħin allokat, ħajbatu l-kollegi ta' warajkom għaliex nispiċċaw naħdmu ngħid interpreti għal dastant jina nitlobkom illi żommu mal-ħames minuti stipulati. U jekk toqgħodu titkellmu f'daqqa ħadd ma ħajfimkom. L-interpretazzjoni ħadd ma jista' jifhimha for you that applauding for you. <laughs> yeah, yeah, thanks for the applause already. I had Et iġab xpulek, jiviva, grazzi għadna għazbiz, bdejtu deġab daw iġab xpuli. Skużani li ħanidok lura għal kwistjoni ta' defeat devices. Nishtiqo nifmu eżattament x'kien għaddej fil-kommissjoni fi żmienek. Ivan dak raġun il-proibizzjoni ta' defeat devices diġà kienet hemm fit-8 u design għal vetturi ħfief iżda kien hemm każ fejn intużaw għal vetturi tqal għal dastant il-Kummissjoni bidlet il leġislazzjoni tagħha fuq dv devices fid-direttiva għal vetturi tqal b'emenda fl-2001. Fl-2002 dan kien, kien beda japplika wkoll għal muturi Għadastant, din il-krizi bidlet għal waslet tal bidla fil-vetturi, għal muturi u għal vetturi tqal. Issa morru l-ura għal vetturi l-fif dak il-li għedin naraw emmek u il-leġizlazzjoni l-qadima ta' 98 ġiet kopjata minn il-elezzjonijiet tal-2001. Waħda mill-elezzjonijiet l-iktar importanti ta' dak iż-żmien l-2000 l-2001 kienet illi f'dak regolament kien hemm l-obbligu tal-produtturi li jridu jikkomunikaw meta qed jużaw defeat strategy għal stant hemmhekk mhux possibbli illi implementa għal vetturi fifan irridu nifmu eżattament kif u fejn ġi mażul li ma jiġix applikat dan għal vetturi l-ħfif u dan seħ fil-mandat tiegħek Pala kommissarju nixtieq nkun nafu raġuni għaliex. Frage is mir nie vorgelegt worden, ich kann sie nicht beantworten, ich weiß das. Ħadd qatt ma saqsini jiena ma nafx. Iġifieri qegħdin najdu il-servizzi għal-vetturi tal-ma kħalux qed komunikaw ma' servizzi għal-vetturi l-fif. Immaġina li iva jgħid il-kummissarju naħseb illi kien hemm xi koordinament iżda din il-mistoqsija ħadd ma saqsijili ma nistax naqbad un nivvinta xi ħaġa biex inwieġbek. Nista' nsaqs il-Kummissjoni jaraw eżatt ġara u forsi batulek mistoqsija bil-miktub. Iżda ma nistax pa' bazi ta' xnafien. Mis-tweġiba li li li t-xukjani jgħid il-membri parlamentari, iżda għandhom mistoqsija li messa. Il-qafas tal-approvazzjoni tat-tipa approvat għal darboħra taħt il-mandat tija, kessa għadin naraw illi minħabba nuqqas ta' sorveljanza ta' su u monitorat mill-Unjoni Ewropea, għadin naraw talba u proposta t-tjib iżdalura fl-2000. U seba dal ma kienx ġi konsiderata da stan sorveljanza ta' su ma kienx parti mill-proposta li kienet ġi timres għad dak iż-żmien ila la le, għaliex dan mhux jerf kbir illi xi tip ta' monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea ikun ta' vantaġġ id-direttiva għafas li tagħmel referenza għalija int għall-introduzzjoni tal-approvazzjoni tat tips tal-Unjoni Ewropea kien pass importanti l qudiem għal dak li kellna dak iż-żmien. Dak li kellna dak iż-żmien kien rikonoxximent reċiproku tas-sistemi nazzjonali li kienu sew differenti li kienu ġew implementati b'mod differenti. Jiena konvent u l-Kummissjoni kienet konvinta il-direttiva għafas kienet pass importanti il-qoddim. il missosja tiegħek f'opinjoni tiegħi hija interessanti jina jidir li dan fil skont kont ngħid dal-ħodu. Konna diskutejna l-kwistjoni ta' jekk għandux ikollna sistema Ewropea illi tfisser illi il deċiżjoni fuq l-approvazzjoni tat-tip meta kienet mittieda fuq il-livell Ewropew mhux da stand fuq kwistjoni tal-laqat iżda anke mal-istati membri kien hemm rifjut li dan jintmess anke taħt 20. nasab din hija sitwazzjoni anki llum fl-Istati Membri. L-Istati Membri dan ma jridux aħna konna nafu illi ma kienx hemm lanqas farka ta' tama illi tiġi approvata din il-proposta u bekk ma saritx. Bekk ma trisqitx. Inti għom sebtu dwara, iżda ma komplementi u xinsistu għax ma sebtux illi kienem opportunità Il-kellem li jmiss. I'll speak in Italian. Okay. Sawa wis, għan it-kellem bit-Taljan. Jiena xtaqt namel referenza għal dak li għal il-kollega Ekawta. Brabta ma dawk li huma l-obligi ta' full disclosure, trasparenza olja fir rigward tal-produtturi tal-karozzi fid dikjerazzjoni tal-, -produtturi tal preżenza ta' ċessjonijiet ċifiri ta' defis, devices, jina u koll nishtiq inkunna forsi iżjed informazzjoni dwar dan. Xtaqt inkun naf għalik regolamentazzjoni euro 5 euro 6 għandhom pala għana ħari it-titjib tal-kwalità tal-arja? Ja, natürlich. Sind, Iva, mhux bess f'kuntest tal-istrateġija CAFE Clean Air for Europe din kienet parti mill-qafas usa u fil-fatt la nisen tlaħqu. Aħna Rajna euro 5 euro 6 bħala pass fi direzzjoni tajba u rajna kif il-gruppi fl-Unjoni Ewropea u fil-Parlament Ewropew jagħmlu stqarrijiet fil- diskussjoni ta' konklużjoni u kien hemm sensazzjoni ġenerali fil-Parlament u fil-pubbliku li dan kien pass fid-direzzjoni tajba lejn titjib tal-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea għal dastant għal saħħaħjar ħjar tal-nies tal-Ewropa. Illa għaliex jiena nistaġeb tajt il-kellim illi nkunna naf li ċiklu ta' testijiet fil-laboratorju dak li jintuża mill-awtoritajiet ta' ċiklu ta' sewqan li konna nafu diġa ma kienx eżattament preċis, realistiku ta' min jistriħ fuq u fil-wat id-definizzjoni tal-regolament diġa minkejja li kien hemm alternattivi fostom il-programm Artemis li ġi finanzjat mill-Kommissjoni Ewropea wara kollox illi kien sab ċiklu alternattiv imsejjaħ Common Artemis Driving Cycle ċiklu zet realistiku bdew min itwal fil-xtajt medji ola u b'dinamiċità ta' ċiklu iżjed realistika. Ir-raġuni il-għala dan iċ-ċiklu maġiex eh, użat u preferita l-NADC fil-fat jibqa mistoqsija u tħassib kbir il għala l komissjoni ma fsitx fuq l-Artemis flok l-NADC. Għaliex il-Common Artemis l-lum Ila il-ġurnata diġa jajdilna illi l-karozzi li jem fit-toroq jarmu iżjed gassijiet mill-ċiklu NADC. Di un fattore peraltro. Fattur fil-fatt. Fil-fatt ħen ħalek swieġab. Svegħed li għaxa namitak. Auch davon non Qed nitalem ħafna l-lejla. Qatt ma kont smajt b'dak illi semmejt int, għalhekk ma nistax nikkummenta dwaru. Rrit namel u nsaqs il komissjoni dwar dan il-punt u nibatlek it-tweġiba bil-miktub jiena nistan wieġbek biss dwar l-informazzjoni li kelli dak iż-żmien u l-informazzjoni li kelli kienet illi ma kienx hemm test alternattiv għal karozzi tal-passiġġier żgħar, ma kienx hemm test li kien eh, ja, kien jof fl istess kondizzjonijiet bħal meta eh, tkun qed issur karozza fit-triq. Għandi mistoqsija għalikom għanna nistennew se kemm ikun metodi ta' testjar ġodda qabel bin noħorġu bi proposti ġodda aħna jew għanna naħdmu fuq it-tnejn flimkien mod parallel. Issa, billi kien hemm billi kolla f'sitwazzjoni fejn qed iżid it-traffiku l-kwalità tal-ajra kien sejra għall-ar, naħseb billi ħadna deċiżjoni tajba li noħorġu bil-proposta leġislattiva u fl-istess ħin noħol u test eh, ġdid. Għandu mistoqsija oħra biex nala. Jider għalek li għatma smajt b'dawk, b'dak imsejħa golden cars, li hija mekanizmu ieħor ta' flessibilta illi l-istess test l-NADC eh, fil-fat juża. X'inhu dan jekk jogħġbok? Ser nibatlek bil-miktub, trid kelima. Kellim li miss. Grazzi sur Verhoeven tal-li qiegħed hawn fostna, grazzi tal-li ipparteċipajt b'mod entużjast fil-kumitat tagħna. L-esperjenza tijak fis settur politiku u fis settur privat fisser li għandek eh, esperjenza u idejat ċari dwar il-kas eh, Volkswagen. Għan namelek il-mistoqsijiet kolla f'daqqa biex frankaw il-ħin. Il-WHO eh, klassifikat il-gassijiet eh, jew l-emissjoniet mill-karozzi bħala tossiċi li jikkawżaw il-kanċer fil- ftit snin ilu għalhekk dan skur li żamm lura l-affarijiet. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija kont konxu li tisir xaġa dwar l-emissjoniet NOx meta kont komissarju t-tieni. Ħassejt li kien hemm xi ideologiku. ideoloġiku meta ma mal-grupp taħt xogħol li kienet isir fl-2005, rajna li l-Unjoni Ewropea ħadet ħafna inizjattivi sabiex tirregola id-diesel wara tagħmel dan. U dan wara l-inizjattiva minn tal-Istati Uniti il-Clean Air Act tal- Wet mill ta' din la ta' dan lat mill-1979 kien jirproteġi l-industrija tal-karozza tal-Istati Uniti Għalhekk il-mistaqsija li mis TIE. Taħseb illi il-Kummissjoni forsi ċedi tal-interessi tal-Istati Uniti u fl-istess ħin kienet ibsa wis mal-industrija Ewropea. Issa rigward il-politika tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea faslet politika stretta ħafna mal-magni tal-diesel li eh, penalizzaw il-kumpaniji Ewropej fostom Volkswagen. Tista' tfiċi bħal dar mistoqsijiet jekk jogħġbok. Mnix ċert fimċ kollox. Iżda l-ewenet. Rigward il-ġlieda kontra l-elementi karsinog li kawżaw l-kanser, din l-istrateġija tkopri il-gassiet kollha li niċsu it-tweġiba tiegħi għal mistoqsija għal dik il-mistoqsija hija iva issa rigward karis 21 u kien hemm xi nuqqas taqbil kien hemm settur differenti li ta' opinjoni differenti iżda fl-aħħar mill-aħħar kien konsensus, jiġifieri ma ħsibx li kemm xi problemi ideoloġiċi. U ħaġa li ma nistax tikkonferma li l-leġiżlazzjoni Ewropea u regolamenti Ewropea Ewropej anzi. Ġew adottati minħabba xi pressjoni minn ħata l-Istati Uniti ma jistax ikkonferma dan. Le. Nimxi issa tieni round. Nagħti l-kelma lil jekk nagħti l-kelma lil kull min saqsa l-kelma mhux terżomu mal-ħin. Nista' saqsi l-interpreti biex idumu ftit iktar, iżda kollegi, żomu ma' tlet minuti, ma ħin ta' minuti, irridu u xurxin, Sur bilet. Nibda bika xie bizom għalħin, ħin Grazzi. Nixi, nitkellem bl-Olandiz minħabba li dan, dan ismiħ se tiġi segwit minn għamod birta ta' um, ehm, Olandizi. Rigward mistoqsija 10, inti weġibt illi inti ma waqafx l-affarijiet u nista' nemnek iżda naħseb int bħalna tħoss li tlifna ħafna ħin mill-2007. Iżda anka qabel 2007 għaliex it-test il- bit-test il-ġdid li semmew kollegi hmm. tiegħi sanna nagħmlu testijiet ħafna qabel, ġemna xar snin biex nibdew napplikawhom. Ħawwis ħin biex jiġu prodotti taw it-testijiet u xek. Jiena mhux ser niġġudika dak li ġara mill-2009 l law, il-mistoqsija kienet jekk matul il-perjodu tal-mandat tiegħi meta kont responsabbli jien għal proposti tal-Kummissjoni kienx hemm xi ittardjar. It-tweġiba tiegħi hija lef, moħna ma kellniex tardjar, ma kienx ma konni jekk hemm tardjar ma konniex konxi tiegħu. Meta smajna mant servizzi illi s-rendu azzjoni ħat azzjoni minar lebda dewmin. Iżda l-informazzjoni illi kellna kien illi fl-2005 u fl-2006 kien hemm indikazzjonijiet minnaħa tal-Aġenzija Ambientali Awstrijaka li kien hemm distak qawwi bejn id-data li kienet toħroġ mill-laboratorju u d-data li kienet qed tiġi mill-kundizzjonijiet reali ta' sewqan. Dan kien diġà magħruf kieku ħadna inizjattiva qabel L-inizjattiva kellha titjed mill-Kummissjoni u s-servizzi li deċiżjoni u l-Kummissarju. Forsi mistoqsija innoċenti wis iżda min jieħu deċiżjoni. Dan diġà konfermajtu diversi drabi, diversi drabi, aħna konna konxi tal-problema u għadġinna xogħol f'dan il-qasam meta daħlu l-ewwel riżultati tal-GSC. Għalhekk inwiġbek mod ċar iva. Issa rigward il-leġislazzjoni kien meħtieġ <coughs> illi ma jkunx hemm dewmien. Il-Kummissjoni ħadet azzjoni. U l-ewwel pass kien li Meta il-mandat, il-Kummissjoni tat mandat għal regolament 75 eh, eh, tal-2007 ma kienx hemm dat ta' skadenza ġi stabbilit kollox sal ħar tal-2006. Il-mandat ġi stabbilit sal ħar tal-2006. Kellim li miss, grazzi ħafna sur Verhoeven tal-qiegħtaw. Nixtieq nkun naf kif l-affarijiet jaħdmu mużattament fil kummissjoni għaliex il-Kommiss sar il-Kummissjoni hija il-Gwardjan ta' Trattati. U qed nisimaw mad kummissjon, issa nisimaw minant eh, ex kummissarji li li seti membri ma responsabli l-implementazzjoni u l-monitoraċ. Jekk ma jihdux eh, azzjoni jekk ma azzjoni l-Istati Membri x'ħajġri. s signor Bjankowska qalet li l-affarijiet mhux qed jiġu segwiti mill-qrib il-Kummissjoni. Nixtaqsi min għet jieħu min qed jieħu ħsieb is-segwitu, min qed jiżgura li l-Istati Membri qed jagħmlu progress rritu tukrem xi formata ta' għax inkella l-Kummissjoni mhux qed tkun gwardjan ta' trattati. L-unika strument illi għanda l-Komissjoni disponibilta tagħha hija l-proċeduri ta' ksu kontra l-Istati membri. Ma tistax tuħu azzjonijiet eh, differenti, ma jistax azzjoni kontra kumpaniji jew ċittadini fil-istati membri. Il-Kummissjoni tista' tieħu biss azzjoni kontra l-awtoritajiet fl-istati membri. Iżda ma nistgħux niċċekkjaw aħna stess x'qed jagħmlu, nistgħu nibatu ispetturi biex jiċċekkjaw. Min jagħmel dan fil-Kummissjoni? Min huwa responsabbli għal il-proċedura? biex tiverifika kienx hemm ksur ta' trattat, u għad-direttur ġenerali jew il-kummissarju responsabbli għal dak il-qasam illi joħsib. Għalhekk għal euro 5 u 6 kwalunkwe ksur ikun responsabilta ta' Sr. Bjankowska f'dan il-każ bħalissa. U nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni tista' tieħu azzjoni jew tiftaħ proċeduri ta' ksur biss jekk ikollha informazzjoni tajba, informazzjoni tista' toqgħod fuqha u din l-informazzjoni ċerta informazzjoni tinkiseb taħt proċeduri regolarizzati hemm idea u hemm regoli speċifiċi dwar dan. Nista membri nataw l-opportunità li jwieġbu, għandhom l-opportunità li eh, jirranġaw situazzjoni u l-proċeduri legali huma l-aħħar stadju ta' din il-proċedura kollha u dan huwa l-unika instrument legali li għandha il-Komissjoni biex nibdu din is-sitwazzjoni u nagħtu l-Komissjoni iktar setat sabiex eh, is-saħħa sabiex eh, tara u tinforza il-regolament fil-istati membri din hija xi ħaġa li kieku qatt jiena ma nipproponi. Iżda l t tal-proċess, tal-proċeduri jittieħdu huma responsabilità tal-Kummissarju jew il-Direttur Ġenerali iżda fl-aħħar deċiżjoni aħħarja tittieħed mill-kolleġġat kellim li mess. Għanna kunti tafna li u fosna e, kien ikun aħjar li kieku weġibt għal l-ewwel talba u mhux qaraba waħda, iżda kuntenti li qiegħed hawnhekk. Nixtiequ inkomplu fuq dak li qal is-Sur Bennett. Inti qed li ma ittardajt xejn. Nafu li hemm problema bil-emissarijiet NOx u din hija problema li hemm l-2005 deċiżjoni formali dwar il-grupp dwar li ġi formulat eh, il-grupp OED tiħed mis Surżajani fl-2011, mux minn jek ġifri bejn l-2005 u l-2010 telef ħafna ħin. Le, jgħid l-eks komissarju, le ma ħsibx li dan huwa l-każ. Is-Sur Tajani seta' jieħu deċiżjoni biss għabbażi ta' l-istudji li saru mill-GRC li jina komissjonajt fl-2007 u l-2009. Ir-regolamenti Euro 5 u Euro 6 daħlu fis-seħ u ġew adottati jekk niftakar sej fl-Ulju tal-2007. U fl-istess sena kien hemm studju il mill-GRC sabiex eh, nippruvaw nsibu ċifru ta' testijiet ġdid għal karozzi żgħar karozzi l-passiġġiera. Umbagħad ftit wara meta kien hemm il-karozzi Euro 5 diġà fit-triq, il ġen mistaqsija sabiex ix-xogħol nestenduh għal eh, vetturi oħra. Ġifieri ma nasibx illi kien hemm it-tardjar kien impossibbli il-lidu din id-deċizjoni s-surtajani minar ma kellna eh, studji lesti, inti biex tiżviluppa test ġdid, irid ikollok id-data disponibbli, irid ikollok l-informazzjoni xjentifika qabel biex tkun se tiżviluppaħ u dan nix ninsisti fuqu. Jiena xloqt il-kondizzjonijiet sabiex ikun jista' jiġi żviluppat it-test l ġdid Aħna konna nafu li hemm problema fl-2005 issa leġislazzjoni saret iktar tard minħabba il-proċess leġislattiv. Tista' tina xi proposti kif tista' dan il-proċess taġlu? Le, ma nistax. Ma nafx ġera wara l-2009 u mhix ser nikkummenta dwaru. Xi ikun hemm raġunijiet għaliex il-proposti leġislattivi mingħata tal-Kummissjoni idumu. ġiri, sempliciment minħabba li l-Kunsill ma jkunx irid eh, jindirizza dak il-punt. Nafx il tejt iżda dan huwa punt. Dan huwa proċess li jdum. Tkellim li mess, sinjur, sur anzi, Verhoeken. Inti qed qabel, qabel illi il-Komissjonajt żewġ studji il-GRC fil-2007 u l-2009 u ċentru ħadem fuq is-sistema PIMS. Matul dak il-mandat kopprejtu il-defeat devices għatilom biex jistudjawhom u jekk le għaliex le. Le. Għala le. Ma kienx hemm raġuni biex nagħmel dan. Dak iż-żmien. Dik it-tuġiba tiegħek Permettili, kummissarju, ngħidlek il fregolament 715 kien hemm artiklu, artiklu 13 jitkellem dwar sanzjonijiet. U artiklu anzi paragrafu 5 dwar da jitkellem dwar defeat devices. Ġifieri kont konxi ta' dawn id-defeat devices mela għalix ma saqsejx lil GRC biex iħarsu l defeat devices. Keine Forschung, diese, diese Abschalteinrichtungen waren verboten. In der Verordnung steht drin, sie sind ver... Defeat devices kienu projbiti, hemm miktub fil regolament li kienu projbiti. Moċċar, mandiċ kopju ikopli noqgħod nagħmel iktar riċerka dwar dan suġġett jek diġa indirizzajnieh u għamilna proibizzjoni fuqu. Iva, Iżda inti kont taħdem fuq regolament 715 għal 2007 sabiex taċċerta illi il regolament tiġi rispettata kif suppost, kif xira, u dan ma sarx fl-2007 disa' sejt li ġersi biex eh, biex eh, jistudjaw l-RETs. Issa forsi kellek tikkonsidra aspetti oħra ta' dan ir-regolament. Sejt inti lil ġersi biex jaħdem fuq aspetti oħra bħal DP devices għax jidher li kien hemm problema minn dak li kien ġej, dak li kien jgħid mill-laboratorji meta mqabel ma' dak li verament ikun hemm fitri iva dak kien il-punt kollu. Dak kien il-punt ta' xogħolna. Il-punt ta' tluq tagħna kien illi hemm rikonoxximent aċċettat il-riżultati li kien hemm distakk bejn ir-riżultati tal-laboratorju riżultati li nkisbu fi triq. Dak il-maruf sew u għalhekk ingħata dan il-mandat fir-regolament sabiex il-Komissjoni tkun tista' tieħu azzjoni. U għalhekk il-Komissjoni komissjonat żewġ eh, studji ġodda lil grc sabiex jisviluppaw mezzi ġodda tat-testjar. Għalhekk il-ġersi jrid jiffoka iktar fuq l-implementazzjoni jiffoka 70% tal-xogħol u fuq l-implementazzjoni 30% fuq uh, kustinijiet oħra. Le, naħseb li mhux qed tifhimni. Il-GRC huwa anzi mhuwiex responsabbli għal monitoraġġ tal-Istati Membri Il-ġersi mhuwiex responsabbli li jara li stati membri qed jilqgħu għet jobdu l-obbligi tagħhom. Kellim li miss. Grazzi ħafna, ser tkellem bl-Olandis. Sur Verhoeken, nixtieq nirringrazzjak tal-li ġej hawnhekk. Jina kont interessat f'dak li qal is-sur li ġustmati il-spejjes qabel jiġu adottati regolamenti għal spejjes għaljien jistaw jiġu għad jistaw jiġu abbandonati ċerta regolamenti. Unbat krem telli għasiħa sabiex eh, l-impatt ta' regolamenti fuq l-spejjes ikun mnaqqas. Dan kien il- eh, din kienet il-perċezzjoni tiegħek ukoll? Jien ma nafx fej sur Dimas ġab dak dik l-informazzjoni jgħid Sir Verhoeven. Jien ma tkellimx mal-manifattu min manifattura l-karozzi dwar dan u ma mal-mentawx dwar dan il-punt miegħi. Jien qed nassumi li dak li qal is-Sur Dimas huwa marbut mal-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, iżda ma kontx responsabbli għal dan dan kien il-portfolio tiegħu. fit-tweġib fit-tuġbit tiegħek tagħmel referenza diversi drabi għal leġiżlazzjoni Amerikana. Kien hemm kuntatt bejn il-Kummissjoni u l-EPA Amerikan dwar il-limiti ta' missjonijiet u l-kwalità tal-arja matul iż-żmienek bħala kummissarju. Nassumi li iva, ma nafx eżattament, iżda nisab ċert li kien hemm xi forma ta' kuntatt għaliex hemm kooperazzjoni stabilita bejn l-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet governativi tal-Istati Uniti u di kooperazzjoni għaf diversi osma u jila għal diversi snin, xi ħaġa normali, hemm skambju regolari fuq livell oli. fuq livell ta' uffiċjali. Għalek xaktarx żgur kien hemm kuntatt. Għalek kif tispjega il-fatt illi l-Istati Uniti, mod partikolari Kalifornja, għamlu ħafna tar progress minna u għandhom limiti għandhom leġislazzjoni dwar limiti ta' missjoni ħafna iktar b'saħħithom minna. Hemm ċirkostanzi politiċi li huma differenti għandhom ċirkostanzi li jippermettaw li jkun hemm din it-tip ta' leġislazzjoni. Taħseb l-Unjoni Ewropea għamlet xi għażliet ħżiena għabbażi tal-informazzjoni li għandek bħalissa kont tibdel wħud minn deċiżjonijiet li ħadd l-Unjoni Ewropea, il-leġislaturi tal-Unjoni Ewropea, għaliex qed titkellmu dwar Euro 56 hawnhekk, ħadu id-deċiżjoni li ħadu dak iż-żmien billi jikkonsidraw l-interessi differenti ta' min kien involut u ħadu deċiżjoni li ħassew li kienet l-aħjar waħda dak iż-żmien u jiena nżomma dik id-deċiżjoni ħadna deċiżjoni skont l-informazzjoni li kellna. Altajt Nederland. Ehm, Snet. Ik, eh, meneer Van. Anki jisen kellem bl-Olandiz. Sur Ferħojgan, jgħana fimx għalix fil 2007 e, għaziltu e, din sorveranza klassika. Aħna kena l-problema ta' pressjoni mill-produtturi amerikani fit fit-98, pero sal-attant idkom xorta għazeltu din il-autoċertifikazzjoni, il-monitoraċ minnaħat tal-Istati membri. Idkom għatmaltu li l-Istati membri ma kienx qed kif suppost. Stajtu intkom kieku rittu t-introduċu iktar monitoraċ Ewropew. U allora għalix introduċejtu model klassiku? F'dan il-każ. l-assunzjoni li qed tieħu int hija li l-Kummissjoni kienet taf illi l-Istati membri ma kienux edin jikonformu mal-dmirijiet tagħhom. Però jiena ma nafx blebda proċediment ta' taksur. Naf li kien hemm wieħed marbut mal-vetturi. U dana kien jirigwarda l-air conditioning. U dana safajna fien jindika illi <clears throat> l-informazzjoni fuq il-problemi ta' implementazzjoni fl-istati membri miex disponibli għalija. Jena ma nafx bihom dawn rapporti. Fizmin żmien li enti kont kommissarju, kienem dubbi fuq il fat li kienux edin il-JRC kienet qed tajti li ma kienx hemm ma kienux qegħdin jimplementaw kif suppost. X'inhu dan l-JRC? Joint Research Center. jina minix informat illi il-JRC għalet xejn fuq il-implementazzjoni tal-Istati membri u fuq il-kapacità illi huma jerfaw responsabilitajiet tagħhom. Ma nafx jiena min fuq kummenti minn naħa tagħhom. Grazie. President, Isur Verhoeven, aħna ma nix ħafna ħin u hemm ħafna mistoqsijiet. Inti fil-mistoqsija numru 10 u anke repetajta di li illi ma kienx hemm problema ta' konformità u miex kwestjoni li kummissjoni għanda timmonitorizza kif l-Istati membri jimplementaw leġislazzjoni Eja, nħallu barra din il-kwistjoni tal-implementazzjoni u tal-monitoraċ. Kif nistaw illum intejbu l-kwistjonijiet, specialment biex inkunu nistaw intejbu il-kwalità tal-arja? Wara kollox dina kienet lan tal-leġislazzjoni. Kif nistaw dana namlu iktar malajr. Em xi titjib li nistgħu namlu fil-proċedimenti leġislativi tagħna. Hemm ħafna eżempi fejn l-Unjoni Ewropea daħlet leġislazzjoni malajr. E, għandu e, e, jkollna e, evalwazzjoni tal-impatt. La darba jkun hemm il-rida politika, x'għandna bżonna din ir-rida politika għax hawn nitkellmu fuq ukoll deċiżjoni, ma la darba hemm il-rida politika ma nafx għaliex ma nistax nara għaliex m'għandux ikomna deċiżjoni ta' malajr. Hija kwistjoni ta' rida politika dina. U l-esperjenza tiegħi tgħallimni li jekk hemm deċiżjoni leġislativa li tieħu ħafna żmien hija sempliċement għax hemm xi ħadd li qed jaħdem kontra. U l-opinjoni tiegħi hija illi jekk nikkonsidraw is-sitwazzjoni kollha kemm hi flimkien jiena nirrakkomanda illi eh, nifmu x'inhija il-gravità tal-problema u niżguraw illi eh, eh, illi kulħadd ikun jaf mm, beja din il-kwistjoni għajmu l-kuxjenza f'dak l-istat membru. Jena naħseb il-kwestjoni. Għal, għalba din il-kwestjoni, hija kwestjoni li l-istati membri għandhom jimxu. Issa l monitoraċ kif qed tajtent mux biżejjed fl-istat membri, Jena maċek, għax ma nafux da, minn m'għandix informazzjoni fuq da. Jena kull ma nistanajt huwa dan nista' ngħidu iva biss jekk ikolli dokumentazzjoni konvinċenti li turini da Emma sissa jina ma rajtix din id-dokumentazzjoni. L-unika kasta ksur li nafbih u għal-kwistjoni tal-air conditioning u xejkta. U dana ma jidirx li kienem, mux qed jindika li kienem problemi kbar. U jek da, ma nafxek dan għandux ikun me minn leġislazzjoni. Il-membru li miss.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 Umbat dawn jieġu jistaw ibidlu l-applikazzjoni ta' test bil-komitologija. Inti taħseb illi il-komissar, il-komissjoni, il-komissari u ma responsabli tal-amir tal-amministrazzjoni tagħhom? Mm, meta isu l-fatti iva il-pubbliku ġenerali u l-medja fi Brussel u intkom stess fil-Parlament Ewropew intkom eh, spiss eh, takkużaw il-Kommissarju l-Kommissjoni u tajdu li huma responsabbli għal dak li jiġri fil-Kommissjoni. U u d-dinja ħagġa li m'għandu xi istam il-kommissarju. Eh, fuq ċerti kwestjoni taħna bħala kommissarju ma narabda influenza. Jena ma nishtiex nitkellem fuq il-kwistjonijiet interni eh, organizzativi dal kommissjoni u kif dawn għandhom jieġu monitorizzati. Intkom tiftakru li kull min l-unika persona li prova jagħmel dan. Jena kont l-uniku persona li provajtna sakemm il-Kommissjoni jiġi konsiderat u Kommissjoni tiġi konsiderat bħal autorità waħdanija, ma nistax aħna nikonsidraw li eh, komissarju individuali jista' jkun responsabbli għal ċerta azzjoni. Huwa diffiċili li nsibu li natu responsabilità għal kummissarju f'dak li ġri fid-deċiż huwa diffiċli ħafna. It-tieni mistoqsija. Jena war li smajtek illum u anki war rajt risposti għal mistoqsijiet illi eh, tajtna bil-miktub. Hemm ħafna nies illi ovvjament kienu jafu qabel 2003 illi il-test ta' laboratorji mandom, mandom, mumiex l-istess ħaġa bħal test reali ta' sewqan. Aħna u koll rajna illi l-problema tal reżenzjonijiet hemm bżonn nisibu ġustifikazzjoni għalli u kif inti stess għad hemm ċerta kwantità ta' informazzjoni illi ma ma ġietx motija lilek. Jena di mistoqsija sempliċi hawnhekk, inti taħseb illi e, kellek assistenza ħażina u tawk pariri ħżina bħala kummissarju? Le, ma naħsibx hekk. Anzi, jena uh, kelli kollegi kompetenti ħafna fid-DG mod partikolari dawk illi kellhom xaqsmu ma' regolamentazzjoni ma' regolament tal fil-qasam tal-vetturi u mandi assolutament lebda raġuni illi imbidel din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi tal-li. E għataw jina għandi l-impressjoni li hawnhekk id-diskussjoni tagħna miegħek Għaddeja, però pratikament qed niddiskutu fuq eh, l argumenti li aħna ma konniex nafu ċerta informazzjoni ta' kizmin għaliex ma għaliex ma milċek u għaliex ċerti miżuri ma ġewx applikati. u għalix eh, ma, ma, ma użajtux ċerti ċerti attività. Imma naturalment eh, eh, ir-risposti dak iż-żmien kienu differenti, anke l-operatività kienet differenti. Anki fil-Polonja ġara l-istess ħaġa. Per eżempju, Kaczynski għali li kiko aħna konna nafu, konna namluħ mod differenti, jek dan huwa l-argumenta Eh, u mill-lider dan huwa l-ispirtu anki tal-diskussjoni li qed nieħdu hawnhekk. Però bl-informazzjoni li għandna eh, tiegħek u dak li għandna aħna issa llum dak li għandna dispożizzjon u dak li għandna mm, fedejna issa x'nistgħu nagħmlu biex il-Kummissjoni, il kulleċ il-persuni għattor madwar il-Kummissarju jistaw jaħdmu b'mod li konsumaturi fl europa ikunu protetti. Protetti mill nuqqas ta' ċarezza, nuqqas ta' onestà, mill-frodi. Mela, l-għanet nishtu nirringrazzjak tal-mistoqsija tiegħek Mela, il-diskussjonijiet politiċi fuq dan is-suġġett huma miftuħa ferm. Iżda l-punt essenzjali x'inhu? X'tagħmel fil-ġejjieni? Mela, dwar il-ġejjieni. Fuq dan il-punt qegħdin nittrattaw bħalissa mhux qegħdin nitkellmu dwar trasferiment ta' għarfien bejn il-Kummissjoni ma tita oħra jew fih dan il-Kummissjoni ma niġu nitkellmu dwar problema ta' komunikazzjoni fost il-bosta kanali tal-Kummissjoni hawnhekk għandna ksur ċar ta' regoli għandek kumpanija li kisret id-dispożizzjonijiet tal-liġi b'mod ċar. Id-deċidiet flok tirrispetta l-liġi li taħdem b'mod fraudolent. Ma nafx tip ta' konklużjonijiet politiċi nistaw nieħdu bħala Kummissjoni minn dan kollu. Il-kontroll jekk isir misir mill-Istati membri. Jekk hemm ksur. U <coughs> frodi għadu jiġi trattat ta' frodi. L-iskandlu ma skoprejniex ah, biħana fl-Unjoni Ewropea, da sa' ma' li jagħmel sens li ngħidu li huwa żball tas sistema huwa wkoll żball tas sistema iżda hemm responsabilità tal-Kummissjoni tal-Istati membri industrija tal-karozzi kull u kull min jaħdem mal-industrija din naħdmu flimko bil sistema tal-approvazzjoni tat-tip. Kif nistgħu ntejbu s-sistema sabiex jekk ikun hemm xi tip ta' erqa fl-Unjoni Ewropea nsiru nafu bih fl-Unjoni Ewropea u mhux fl-Istati Uniti. Min jista' jbiddel leġislazzjoni biex inkunu żjed taqlija. Äh, iva naqbel ma' raġunament tiegħek. li rridu nkunu kapaċi niskopru dawn il-frodi dan jista' jsir b'ċiklu ta' testijiet ta' prestazzjoni għolja. Ġifiri fl-opinjoni tiegħek hija kwistjoni ta' responsabilità ta' il-Kommissjoni, l-Stati membri, kull parti mis sistema fl-opinjoni tiegħi għandu parti mir responsabilità u mhux b'iskussjoni ta' metodologija ta' testijiet. U ma l-istati membri jridu jibgħatu dawn it-testijiet u mhux il-Kummissjoni izdiet ma tkun tista' tistrieħa fuq il-proċedura tat-test li qed ma faċli tuża iżjed ma jkun faċli ssib f'każijiet ta' frodi u dan huwa minnu qegħdin għatmu fuq użda da sa tridu ntejbu anke l-obbligi tal-Istati Membri biex ikun hemm sorveljanza tas u sabiex huma sibu elementi bħal dawn fil-ġejjieni. Iva, jiena naħseb li m'hemmx biex jissir bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għaliex dak li qed titlob int bħalissa. Jorqos prinċipju tal-binja tal-Unjoni Ewropea. il binjaj kif nafu li l-Unjoni m'għandix bażi amministrattiva differenti mill-istati federali bħall-Istati Uniti fejn hemm bażi amministrattiva federali din m'għandniex għal stanċ intiġi għal liġi komunitarja u mal-istati membri li jridu jagħmlu l-verifika huma jridu biex għamlu l-kmien bekk id-diskussjoni għandha tibda fl-istati membri illi jiċċertaw ruhom illi rispett tal-liġi komunitarja jaraw tkunx qiegħda tiġi rispetta tajole hemm obbligu komunitarju forsi tefli li nirriflettu fl-istati membri għal titjib fil-proċedura ta' dan il-rispett tal-liġi li jsir u jiġi rispettat. Grazzi, Signora President, nixtieq mur lura għal l-approvazzjoni ta' tip meta l-idea għal self-testing għal produtturi tal-karozzi bdiet u minn oriġinali. Das ist ein, ein, ein allgemeines Prinzip äh, in der Mela dan huwa prinċipju ġenerali fil-liġi dwar is-suħa din tal-Unjoni Ewropea. Il-prinċipji tal-autoċertifikazzjoni jinkludi il-fatt li l-produttur jagħmel it-testijiet u dan fil-bażi tas-sistema kollha komunitarja fejn il-produttur jiddikjara li prodott tiegħu ġie prodott b'konformità mad dispożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huwa prinċipju essenzjali u fundamentali tas-suq intern fil-qasam tal-karozzi u dan jgħod tal-ħafna affarijiet infakkar illi fil-grupp tal-, -tal karozzi kar 20 konna diskutejna għal tul ta' żmien biex naraw fliema settur nistgħu ngħaddu għall autoċertifikazzjoni brabta mat testijiet li saru minn parti terza. Hemm lista fl-anness brabta ma' 20, fejn għajdu fl-imkazijiet dan jista' jsir. Jekk tippermetti li nwaqfek sekonda sur Verhoeken, inti tara li l-konsumaturi huma dawk li jixtru il-karozzi dawn il-vetturi u għal santu għaf l-interess tal-konsumaturi l-interess ta' min jixtri l-karozzi fl-opinjoni ta' imko u inti taqbilx illi għandu jistema iżjed kienem u wieħed f'Cars 21 minn dan il-grupp. Iva, nemnu li għanna nisimaw l-konsumaturi għabel il-Kommissjoni tagħmel proposta leġislattiva l-partijiet interessati kollha jinstemaw Kars xejn ma kienx grupp konsultattiv tal-Kummissjoni għal proposta leġislattiva. Infakkar li l-proposta leġislattiva ġiet elaborata anki għabbażi ta' konsultazzjoni tal-partijiet interessati kollha li parteċipaw fihom anke l-konsumaturi Iviva, sur kommissarju, iżda ma jiddispjaċikx ma l lura illi fil-grupp tijak u ta' madwarek ma tajtux kas l-leħen tal-konsumaturi mela f'kars 20 kienem min ta' widen iva l-unions, l-ambientalisti kif ukoll l-konsumaturi. Sever Hoygen, jina kemm xejn imħasba illi Is-Surver Hoygen fil-fatt jgħat jaqra test bl-Ingliż mhux miktub minnu iżda illi għandu fuq it-timbru tal-Kummissjoni dan li li xokjani, inti għattir li l-Kummissjoni ma proponieċ ta' i sinifikanti tal-emissjonijiet NOx. Il-reċ teknoloġija ma kienieċ teżisti ma dana kollu fil-studju ta' impatt tal-Kummissjoni tiegħek qed naraw LNTLSA u hemm prezz 213 euro l-kull vettura u għamennu jore l-raġuni ta' dan u l-Komissjoni kienet ħoss li din it-teknoloġija kienet għalja wisq, għalja wisq biex titlob li produtturi jużawa u biex tilħaq l-emissjoniet b'dan il-mod. Mela forsi ma fimtunix. Dan it-tuqabel meta u ġib tal-mistoqsija dwar il-għala euro 5 u euro 6 ma ġewx ikkonsidrati bħala proposta waħda mill-Kummissjoni. Euro 6 kien hemm bosta raġunijiet fil-fatt. Ir-raġuni prinċipali kienet illi ma kienx hemm evalwazzjoni ta' impatt u l-oħra kienet illi fl-2005 meta kon qegħdin naħdmu fuq din il-proposta ma kienx hemm it-teknoloġiji disponibbli bekk. Euro 5 euro 6 ma ġewx. Konsidrati bħala proposta leġislattiva waħdanija mbagħad meta kien hemm il-possibilità li dan isir fl-2006 jiena ċarajt mal-Parlament li euro 5 euro 6 kienu qegħdin jiġu trattati bħala pakket wieħed. Eh, on n'est pas du tout d'accord quand vous dites qu'il n'y avait pas euh, d'évaluation. Jien ma naqbilx miegħek. Għandi mistoqsija oħra li għalik. Meta tqis il-skandlu tal-Volkswagen, kiku inti tnedi proċeduri kontra dawk illi approvaw dawn il-vetturi? ma naħsibx li jiena bħala ex-komissarju għandi inwieġeb din il-mistoqsija. Ma naħsibx illi huwa ġust illi nikkummenta jien u ngħid kieku jien xkont nagħmel. Mhux sew nagħmel dan mhux sew fuq dawk li l-Kummissja fuq il-Kummissar li hemm bħalissa. Għandek kull dritt wieġeb dan il-mod, tard sar il-ħin, tard, nix nirringrazzjalkom il-koll tal-li għeddin għawn, tal-li eh, saqsejtu għamitu għal-mistoqsijiet, u grazzi tal-li weġibt il-mistoqsijiet fil-verħor għatem ħafna mistoqsijiet li maġawx eh, mistoqsija. Iżda nasmiħor għanna sur potoċni sultani li huma mistiedna. Eh, narakom għal dak ismiħ.